So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir fahren fort mit der Sitzung unseres Ausschusses und äh, kommen zu Punkt 7 der Tagesordnung. l carbon leakage tal-Kummissjoni Ewropea, għandna mozzjoni għal riżoluzzjoni minn għatta membri tal-Kumitat tagħna u tal-ħodu ser niddiskuta din il-mozzjoni. Il-bira flasġija, ħafna minnkom ma kienux prezenti, pero xi gruppi politiċi rridu jedu vot fuq dan il-punt 12.5 biex bekk inkunu nistgħu niddiskutu l-kwistjoni mal-Kummissarju Dimas. kien importanti ħafna, u importanti ħafna li nisimaw lil Nidiskutu din kwistjoni, is-sur ziba jixtieq jitkellem. Kjoġbok. Aħna dottajna l-aġenda il-biraħ. U naħseb li din il-ħaġa m'għandix issir permezz ta' email mis-segretarjat għaliex dan huwa vot importanti ħafna. U l-grupp tiegħi ma joġġezzjonax li li nipposponu l-vot. Però l-grupp tiegħi ma jistax jaċċetta li il-vot jiġi pospost għal l-lum wara nofsinarja u nkella l-għada fil-ħodu, pero jina naqbel li jkun importanti u li li nisimaw minnant il-komissarju qabel nieħdu l-vot, pero bazzikament jina nemmen li l-koordinaturi mandomx jitħallew barra minn deċizjoni ta' dan it-tip. Għalix ma nistax nigarantix li għanna ser naċċettaw din it-tip ta' bidla. Grazzi ħafna Sor Ziba, jt President, tajjeb mela mhux ser nipposponu għallum wara nofsinhar jew għal għada u ser nivvotaw illum qabel il-pawża ta' nofsinhar. Damma eh, mhuwiex kwistjoni li l-President qed jipprova jdawar il-proċeduri, però kien biss riżultat ta' dak li ddiskutejna il bira kulħadd huwa liberu li attendi l qatt tagħna, kien hemm il-gruppi politiċi kollha rappreżentati u t-tieni il-ħaġa kienet ġid deċiża bejnietna biex nipposponu il-vot tal-lum. Issa nixtieq niftaħ id-dibattitu fuq eh, dan is-suġġett. Forsi dawk li għamlu tibdiliet fir-reżoluzzjoni jixtiequ jitkellmu. Signora Hassi, grazie ħafna Sur President għanna diskutejna din il-kwistjoni. Diġa, u jina naħseb li l-punti ewlenin diġa tajmu. Pero fil-qosor nixtieq nitkellem dwar problemi ċentrali ta' din deċizjoni. Eh, deċiżjoni nixtieq infakkar il-kollegi dwar il-kwistjoni tal-free allocation tal-permessi tal-emissjonijiet tal-industrija. Di kienet waħda mill-ikbar ġlidit li kellna fil-kwistjoni kollha ta' reviżjoni ta' direttiva tal-emission trading. Il-Parlament kien tal-opinjoni li il-metodu ċentrali għandu jkun uh, li kunem tip tal-kant tqal ukoll fil-Kumitat tal-Industrija li il-prinċipju tal-allokazzjoni tal-industrija għandu jkun li kant. Però hemm bżonn ta' sistema fejn dawk is-setturi u sottosetturi setturi jiġu analizzati u wara li jisir dan ikun u għawvju, wara li sar dan u għawvju li permess tal-carbon li kieġi kollom il-free allocation. Il-proċess in innifsu kien sa ċertu punt xiftit speċjali għaliex id-deċiżjonijiet bażiċi ta' din il-kwistjoni ġew meħuda fis-summit mill-Prim Ministri. Allura din ma kienieċ proċedura leġislattiva normali. Il-ftehim hemmhekk kien li il-kriterji tal li, li kieċ qegħdin fil-liġi huma wiesa sewwa u ċertu setturi li huma koperti mill eh, l-iskambju tal-emissjonijiet jaqgħu taħt din il-kriterji u jilħu dawn il-kriterji. Pero issa fid-dawl ta' dan il-kompromess li tħalla biex jiġi deċiż jekk mill-Parlament, il-kwistjoni kienet li azzjonijiet ta' pajjiżi terzi qegħdin ukoll jittieħdu in konsiderazzjoni. Ħafna mill-impenji tal-pajjiżi terzi kif ukoll l-effiċenza tal-enerġija tal-setturi industrijali f'pajjiżi terzi qed jittieħdu konsiderazzjoni. Dan it-tip ta' kompromess li nata naħta l-Parlament ma għadu ma ġiex implementat f'din il-lista ta' setturi kif għalet il-Kummissjoni. Is-servizzi legali tal-Parlament jgħidu li memx bażi legali ċara dwar din id-deċiżjoni jekk jiex illegali jew le, però din mhijiex kwistjoni li nieħdu l-Kummissjoni il-qorti iżda il-kwistjoni hija waħda politika ta' assessjar politiku u jekk il-liġi li ġiet leġizlata permezz tal kodeċizjoni għandix tiġi implementata skont l-għanijiet tagħna. Għaldaqstant jiena naħseb din il-lista ta' setturi u sottosetturi miex tajba biżejjed, miex soddisfaċenti Kif qal il rappreżentant tal-Kommissjoni fil-laqgħa tagħna fejn iddiskutejna din il-kwistjoni, jista' ikun possibbli li nieħdu konsiderazzjoni l-azzjonijiet ta' pajjiżi terzi meta niddefinixxu il-persentaġġi tal-karbon u li huma l-kriterji ta' dawn is-setturi. Nixtieq nagħmel punt ieħor. Possibilment il-kollegi li marru l-Istati Uniti il-ġimgħa l-oħra jafu, jiena ma konċem, pera però ma nafx jekk diskutejtu iġ din il-ħaġa, però huwa xorta waħda fatt li fid-diskussjoni ma l-Istati Uniti intqal li l-Unjoni Ewropea tagħti allokazzjoni ħielsa lill-industrija u dan kien wieħed mill-argumenti fl-Istati Uniti minnaħa ta' dawk minn dawk li jridu leġizlazzjoni dajfa f'dan il-qasam. Allura, f'dan fl-istadju fejn fadal biss ftit ġimgħat tal-konferenza ta' Copenhagen, tkun xi ħaġa mhux xejn mhux wis tajba l-Parlament Ewropew li jekk jgħid li iktar minn 70% tal-emissjoni tal-industrija ser ikollhom allokazzjoni ħielsa b'mod partikolari meta il-liġi ma tgħidx biċċar li din il-lista għandha tiġi reveduta wara li jkunu saru eh, ftejmiet internazzjonali oħrajn. Għal daqstant, jiena naħseb li ir-raġunijiet biex il-Parlament jiblokka din id-deċiżjoni huma ċari ħafna u l-lista hija biss bżonn juża fl-ewwel ta' Jannar 2013 għal daqstant hemm ħafna ħin biex nerġgħu nikdbu mill-ġdid din il-lista b'ċertu mod biex il-kriterji li huma f'din il-liġi jittieħdu in konsiderazzjoni kollha u wkoll biex nassiguraw li l-lista finali li titħol fis seħ fl-ewwel ta' Jannar 2013 tieħu wkoll in konsiderazzjoni r-riżultati tan negozjati internazzjonali. Grazzi. Grazzi, Vice President, inti għamilt referenza għal studju ta' servizzi legali dwar dan is-suġġett, però din hija kwistjoni politika u mhux biss kwistjoni legali. Fir-rigward tal-Istati Uniti aħna ser niddiskutu dan għadha filgħodu. Hemm il-kwistjoni tal-border tariffs ukoll huwa ċar li l-Istati Uniti qed tfittex modi differenti kif tipproteġi l-industrija tagħha. Kienu qed jgħidu fl-Istati Uniti li mingħajr dan it-tip ta' instrument mingħajr il-border tariffs jiġifieri mhux ser ikun hemm l-ebda fuq il-klima jien għandi dubji tiegħi dwar dan. Issa għandi s-sur Florence jixtieq jitkellem. Is-sinjura ħassija mara intelligenti. Però nixtieq eh, nsaqsija dwar ir-rieda politika tal-Parlament f'dan l-aħħar term, ir-rieda politika ta' din il-Kamra kien ċar ħafna dan l-aħħar. Aħna ridna lista, aħna ridna għamilna data ċara, it-tmiem tal-2009 U aħna milna hekk għaliex nafu li l-Ewropa trid timxi l qudiem Irridu inqasmu ċertifikati. U l-irkant biss kellu jiġi suspis sakemm ikonna reazzjonijiet ta' kontinenti kbar oħra fuq din id-dinja. Allura, Ma naħsibx li nistaw najdu li ma kienx hemm rieda politika li ties qatt ma kienet sesseħ kieku ma kienx hemm l-element tal-carbon leakage. Għal daqstant naħseb li l-Kummissjoni għamlet ix-xogħla sew, għamlet xogħla. U jien ma nistax nidġudika jekk il-istajiex twila wisq, Naħseb li kollegi oħrajn jistgħu jagħmlu dan il-ġudizzju ma lanqas ma jistaw jagħmlu din il-ġudizzju jiena nafda fil-Kummissjoni għaliex taf x'inhi tagħmel. Naħseb li l-lista għandha tiġi adottata illum. Dwar l-Istati Uniti jiena nixtieq ngħid li l-Amerikani kienu jafu sewwa ħafna ħafna ktar minn oħrajn li aħna ma konniex favur tal-border tariffs aħna ridna l-irkant u kontrarju għalli għalet il-Sinjura ħassi. sakemm ma hemmx ftehim internazzjonali, aħna qegħdin nissospendu li kant Jiena minix avukat, però kieku saqsil lil xi avukati biex jispiegaw li dan it-test fil-grupp tiegħi u fiċċi tijaj. Induna li ma hemm l-ebda raġuni għalfejn għandna noġġezzjonaw għal kontenut ta' dan id-dokument. Jiena naħseb li hemm raġunijiet legali, oġġezzjonijiet legali possibbli, però fir-rigward tad-dibattitu oriġinali tal-ITS dan it jiġi rifless dan it-test u l-Kummissjoni qed iżżomm kelmta' Ma nafx eżazzam kan ta' f'kwistjonijiet oħrajn, però f'dan ir-rigward Iva għamlet dan. Għal daqstant jiena favur li ma naċċettawx din ir-reżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi Sur President, l l-istat ta' setturi li għandhom jiġu esklużi mill-irkant hija kbira ħafna li tanti kbira li timminna il-prinċipju kollu. Lan huwa li nilħu tnaqis ta' 20% fl-emissjonijiet ta' CO2, allura naħseb li dan tantx huwa importanti ir-riduzzjoni ta' 20% hija faċli ħafna biex niksbuha. U dan jista' jinkiseb permezz ta' xiri ta' krediti minn postijiet oħrajn. Din il-mira ma tantx hija ambizjuża u tista' tinkiseb ukoll permezz ta' l-ITS u kon xiftit ta' frankar tal-enerġija, ġifiri ma tantx hemm ambizzjoni f'dan ir rinkwart U jekk nivutaw iva favorja, jew mhux favorja, ma tantx tagħmel wis differenza għaliex qed innaqsu biss 20%. Dan huwa falliment l-Unjoni Ewropea weħida ma tistax issalva d-dinja mill-bidla fil-klima, irridu ftehim internazzjonali li għandu jkun ħafna iktar ambizzjuż. U jekk għandu jkollna ftehim internazzjonali, irridu kunu nafu li rridu nollu il-mira tagħna għal bejn 25% għal 40%. Għal daqstant il-Komissjoni toħroġ bi proposti ġodda, rridu nirrekonoxxu li l-industrija trid talla se konsegwenzi. U jkunem u użu aħjar tal-irkant jista' jkun wieħed mill-modi ta' kif il-prinċipji ta' li jistgħu jiġu applikati b'mod aħjar. Il-kwistjoni importanti għalija hija meta se nkunu nafu li l-Kommissjoni se terġa' tiġi lura għandna blista ġdida. U x'tip ta' input aħna se nagħtu għal dan? Aħna sissa ma kellna lebda input f'din il-lista. Fi rigward sal-pakett tal-bidla fil-klima kien hemm ħafna rappreżentazzjonijiet minn oħrajn, ta' fl-aħħar mill-aħħar dawn il-pakett wasal għand il-Prim Ministru mar fil-Kunsill, però aħna ma kenniex eh, vuċi biex, eh, biex namlu xie tibdiliet. Aħna kena biex vot fuqu. Għaldaq stanz, dan il-komitat ma kellux input kbir ħafna f'dan ir-rigward. Allura qed insaqsi x'se jiġri wara. Aħna jekk ikollna ftejf f'Kopenhagen jew f'xi konferenza oħra is-sena d-dieħla, x'se tagħmel il-Kummissjoni? Il-leġiżlazzjoni fl-opinjoni tiegħi mhijiex ċara hemm ħafna referenza għas-sena d-dieħla, għas-sittur li ġejjin u mhux qed tisforza lill-Kummissjoni biex tajdinna meta ser toħroġ bi proposti oħrajn iktar tard. Għaldaqstant, jekk aħna ser innaqsu biss 20% tal-emissjonijiet, dan huwa biss bargain zaħir maħniex edin nassiguraw ftejm internazjonali, irridu nassiguraw li kunem impen ċar mill-Kommissjoni, ikunem proposti ambizjużi b'data ċara, bizmin ċar. Jekk ma jkonniex dan, jiena ser nivota kontra riżoluzzjoni. Jekk il-Kummissarju Dimas jista' jagħtina dawn il-garantiji, iva ikun tajjeb, però jekk le, jiena Se nivvota favur din ir-reżoluzzjoni u nfakkar lill-Kummissjoni u lill-Kunsill li aħna iva rridu ninataw iktar konsiderazzjoni u rridu impenji speċifiċi. U li l-ambizjonijiet li aħna lesti nilqaw għandhom jiġu u kol applikati għal punti aktar speċifiċi. Grazzi. Signora McKevin. Mwix veru li dan il-parlament mandux vuċi fl-ITS, fil-liġi ta' l-ITS li ġiet adottata is-sena l-oħra. Dan huwa sempliċiment mhux veru l-istorja ta' din id-data l-2009 per eżempju. Għajna kontent fil-dialogu li kena, aħna kena dialogu, dialogi u ħafna trialogs oħrajn iktar tard, dawn kienu diskussjonijiet twal ħafna u fid-dettal, diskutejna biss l-ITS f'dak iż-żmien ma kena diskussjonijiet daqs kem kena dwar l-ITS fil-passat. Dan il-komitat i-vota. Id-data kienet ġunju tal-2010 Għaliex? U din kien jagħmel dan kien jagħmel sens. Għaliex? Fil-fatt f'Ġunju tal-2010 artiklu 10 b jidħol fis-seħ u jgħid li l-Kummissjoni se tippreżenta lista ta' setturi tal li kieċ u jkun hemm SSR tal-ftehim internazzjonali. Dan għal daqstant jagħmel sens. Perfett. Però Mbagħad mexxejni għal Marzu tal ta' Marzu tal-2010. Mexxejna data iktar kmieni Umbaħt, fil-diskussjonijiet tal-Konsil, mux fil-Summit Ewropew, id-data kienet Deċembru tal-2009, bat kienem lobbying mill-industrija u nispera li l-lobbyist emwara femu li dak li għamlu ma kienx daqsek importanti, ma kienx daqsek tajjeb, ma kienx ma kienx deċiżjoni għalija. Allura, din kienet Din kienet ir-raġuni għalfejn wasalna din id-data u dan diġeċiż fit-trialogs u mhux fis-Summit Ewropew. Waħda mill-kwistjonijiet kienet fundamentali għaliex kien hemm kien se jkun hemm free allowance għall-industrija kollha li tiġi phased out fl-2027 kien hemm kwistjonijiet oħrajn dwar il-Polonja, dwar il-faham, kwistjonijiet oħrajn li tħallew f'dejn is-Summit Ewropew. Però ejjew ma noqogħdux nippretendu li ma kienx hemm demokrazija fir-rigward tal-ITS Il-grupp politiku tiegħi ma jaqbilx u għadvis fuq din il-kwistjoni, mandomx l-istess opinjoni, u għallura għedin nistennew sajed il-Komissjoni dwar din il-kwistjoni u xirjajt il-Komissarju Dimas dwar din. Il-ħagġa u jkun tajjeb kieku aħna ikkonna opinjoni dwar il-politika tal-ITS, jena nistanejt li jena għatmarit li kunem id-data tkun Deċembru, u l-lista hija wisq twila, però din hija kwistjoni ta' komitoloġija mhijiex waħda politika. U jekk aħna nivutaw le l-lum, jekk aħna ma naċċettawx il-lista l-lum, un bat ikonna morru fil-plenarja, u jekk din tmur fil-plenarja u aħna nirbħu u ma naċċettawx il-lista, un bat inkunu konna interpretazzjoni legali għal dak li għamilna, ikkonna nanalizzaw il-legalità ta' dak li għamilna skont il-leġizzazzjoni li adottajna. Un bat ikonna nimxu skont il-liġi, għadaqstant il-liġi hija importanti. Dak li għanna bżon minnant il-Kummissjoni dal-ħodu hija iktar ċarezza dwar għaliex huma ma ħadux in konsiderazzjoni l-informazzjoni ta' pajjiżi terzi. Per eżempju, f'artiklu 10 a ta' leġiżlazzjoni, it-tieni parti hija kif 10 b ser taħdem artiklu 10 b li ħadd ma rrefera għalih fil-lobbying sissa li huwa artiklu ferm importanti fil-leġislazzjoni jgħid li l-Kummissjoni sa' Ġunju tas-sena d-dieħla fid-dawl tal-fejm internazzjonali ser tagħmel assessjar u tgħid li ser tassessja u ser ikun hemm eh, tibdiliet fi xi tibdiliet. Kif ser jaħdem dan? X'tip ta' metodoloġija ser issir biex titneħħa din il-lista? Issa, Din hija kwistjoni ta' komitoloġija, ma nafx jekk irid noqgħod naħli l-ħin tiegħi biex nara dawk il-kwistjonijiet dettaljati, dettalji. Naħseb li aħna sempliċement irid naċċettaw il-proċedura tal-komitoloġija. Jekk nagħmlu dan il-lista ser titwal iktar. Din hija l-opinjoni tiegħi u mhux ser tiqsar il-lista tagħna allura. Xi fisser artiklu 10a? Tista' l-lista titwal jew tiqsar tajt fil-leġiżlazzjoni li s-setturi jistaw jiġu miżjuda mal-lista la darba jiġu adottati, però fl-ima stadju legalment din il-lista ser tiġi adottata b'mod formali, ser tiġi adottata issa jew inkella wara Copenhagen. Jistaw forsi ċertu setturi jitneħħu minn fuq il-lista wara il-frame internazzjonali, allura dawn huma l-kwistjonijiet li għandi. Naħseb li hawn xi kollegi oħrajn li għandhom xi domandi għall-Kummissjoni. L-aħħar punt tiegħi, ma nix ikonna illużjonijiet kiku aħna ikonna natu il-free allowances u l-industrija tkun iktar libera, ser ikun hemm xorta waħda kep fuq il-free allowances għas setturi kollha u din il-kep dan il limtu ser jinżel. Iġifieri l-allowances ser su xorta waħda għal ċertu setturi. Fi kwalunkwe każ ser ikunem benchmark, ser ikunem limitu għal dawn is-setturi. U allura l-aħjar setturi li l-aħjar prestazzjoni ser ikolhom xi allowances. Iġifieri din xort għandha xi limitazzjonijiet tagħha. Għalfej, per eżempju, il-settur tal-imbit jgħad fuq il-lista, hemm ħafna kwistjonijiet, ħafna kwistjonijiet dwar din il-lista, u naħseb li għanna nisimgħu minn il-Kummissjoni x'għandha xi tajt dwar dan, u għanna niftakru li din hija kwistjoni ta' komitoloġija, proċedura ta' ta' komitoloġija. Għandha stant ew ma nirrepetux dak li għamilna fil-passat f'dan ir-rigward ukoll, grazzi. Vielen Dank. Äh, der nächste ist Richard Seber. Grazie ħafna. Sur Seber. Grazie ħafna. Artiklu 10. Xtaqt nfakkar illi ninsabu hawnhekk taħt komitoloġija u possibiltajiet tal parlament huma kemm xejn limitati. Għaldaqstant, mhuwiex faċli illi niċħdu mozzjoni bħal din. il- uh, punti formali kontra l-mozzjoni huma ovvi, pjuttost ovvi, però staqt infakkar illi wara il-lingwaġġ illi deċidejna fuqu illi eh, ġi interpretat mod korrett, irridu għal-naqstant nivvotaw kontra. Mod formali, irridu nkunu kontra. Ma dan kollu, dwar is-sustanza, irridu nfakru l-kulħadd li l-industriji tagħna huma id-doppju ktar effiċenti ma' l-kompetituri għadak xaqsam kommerċ. Għet nitkellem fuq kompetituri f'termini ġenerali hawnhekk. Proċessi fil-industrija għal raġunijiet fiżiċi u kimiċi huma komplessi ħafna u hemm limiti wkoll għal dak li xaqsam in-negozji f'dan il-qasam. Mhuwiex ġost li s-sistema tibqa' f'din il-lista u anka l-allokazzjoni ħilsa ta' dawn id-drittijiet fetwa biss 10%. L-oħrajn kollha ikollhom jixtru il-kwota fil-fatt. Għalhekk l-approċċ ġenerali mhuwiex wieħed korrett. Din il-ħaġa eh, b'xejn kif isejħula tapplika biss tal 10 u l-industrija hija obbligata billi dotta l-lista li tkun iktar effiċenti, speċjalment għal dak illi għandu x'jaqsam mal-proċess ta' produzzjoni. Irridu nistaqsu fl-Ewropa jekk nużaw 10% madwar id-dinja jekk dawn l-obbligi ġala darba nadottawhom jididux namlu aktar nkunu aktar riġidi. L-klima u lanqas il-produzzjoni fl-Ewropa mhux se jkunu affettwati pożittivament jekk ma nadottawx din l-istessa. Għal daqstant, jekk iġobkom kollegi, jekk intom tridu tejbu il-klima, tridu tejbu anka il sitwazzjoni fil-postijiet tax-xogħol, il-Komissjoni kella raġun ta' dotta l-lista u kienem vot unanimu fil-Konsil tal-Ministri sa' sati membri kollha dottawa u għal daqstant dan il-kas wieħed e, għandu il-rifletti aħna aħniex il-korp ġust illi jieċħat l-lista għalhekk rridu neżaminaw u narawx jista nistawx għal raġunijiet formali u xentifiċi li neċduwa. Għet ovvjament irrid iżomm f'moħħu li dak li eh, proponiet il-Kommissjoni ġi approvat mod unanimu mill-Istati membri. Grazzi. Għanna del problema u kol tal-kamra fejt naħdmu għax mawx bizzejiet siġġijiet u għawnis bil wif fuq kwestjoni jek importanti dawk responsabli għandhom mitum la kamri gbar darboħra. Għanna u koll numru ta' votazzjonijiet. Nittama li l-koll għandkom il-karti eh, tal-votazzjoni ma'kom. Tinsew xal daqstant li ġibu l-karta ma'kom jekk ikun hemm votazzjoni fuq l-aġenda. Is-sur kan. Iva, fil-qosor ħafna. Il-kwistjoni sempliċi ħafna kif wasanna l-konklużjoni kena dibattitu politiku, diskussjoni fan parlament li għadda kien il komissjoni produċi din il-lista ta' setturi suġġetti għal carbon leakage sa' l-ħar tal-2009 u issa dan għamil liħ. Għalek minn ċert x'inhuma eh, l-argumenti ta' dawk li t-res u l-mozzjoni. Jekk qed jgħidu li ma jaqblux mal-proposta mal-lista tal-Kummissjoni tajjeb Għan nismaw minn għandhom mela ħalli għajdunna li ma setturi u jaraw esklużi minn din il-lista. Semma settur tal-imbit u staqsejna dan għandu xieġun kruċjali, hemm ukoll setturi importanti Ewropej li impiegaw eluf ta' persuni fl-Unjoni Ewropea nafu kellna dibattitu dwar leakage eh, tal-karbonju dak iż-żmien u ma tagħmilx sens li naqbdu kompaniji fl-Ewropa mpoġġuhom f'pajjiżi oħra fid-dinja fej kollok iktar emissjoniet mill kollok l-Ewropa. Pero esportajna eluf ta' postiet ta' xogħol minħabba dan. Il-Kommissjoni tlabnija tagħmel biċċa xogħol, għamluha anka fi skadenza li proponejna u fl-opinjoni tiegħi ma tagħmilx sens li niġdu din il-lista jekk dawk li qed jipproponu illi niġdu jajdonna li ma setturi jishtiqu jeskludu jista' jkollna dibattitu mbagħad, jista' jkollna wkoll mistoqsijiet dwar jekk il-proċedura ta' komitoloġija jiġġusta jew le u kif se nagħmlu eżaminaw din il-proċedura, però għanna tlabna l-Kummissjoni ta' produċilista, għamluh dan u fl-opinjoni ti dan għamlu mill-Kumitat tal-Esperti għadda santa naċċettaw naqbel ma' Sur Saber ma narax sens li nkomplu nipposponu. ħafna kumpaniji li qed jistennew sabiex jiddu deċiżjonijiet ta' investiment dwar si jespandu l-produzzjoni, ux il-produzzjoni, ħafna minn dal-kumpaniji ġew ma' kumpaniji internazzjonali operaw f'partijiet differenti tad-dinja u għal daqstant irdu nkun attenti ħafna f'termini ta' tħul fis seħħ ta' leġizlazzjoni li tista' servi ta' inċentiv illi eh, iġalhom joħorġu mill-Ewropa. Nistgħu naraw kol dan fid-dawl ta' ftejn f'Copenhagen, però bħalissa naħseb li jagħmel sens illi nadotaw il-lista u naħseb nagħmlu tajjeb ukoll li nixtu il-mozzjoni. Thank you, pass Eikut. Grazie ħafna. Is-sur Ekhaut, Iva, l hija sempliċi ma nixtieqx nerġa' nikteb minn ġdid l-istorja jew l-inżid settori fil-lista jew nirtirhom għaliex dan mhuwiex xogħli. Xogħli huwa li hawnhekk dan l-istadju nħares salima punt il-komitat dak li suppost għamlu skont id-direttiva li aħna qbilna dwar is-sena li għaddiet. Minix interessat jien f'diskussjoni fuq min adotta xiex. Jiena ġdid hawnhekk u qed naqra d-direttiva li kienet hawnhekk u li qiegħda hawnhekk u issa hawn sabiex niġġudika jekk il-Kommissjoni għamli x-xogħol le. U għal dan ir-rigward il-kwistjoni hija sempliċi. Irridu namlu għacħara li għedina mux bis pala servizz legali ma wkoll għal ġudizzju politiku. Jekk il komissjoni mli ċola jew le. U għal daqstant, l-kollega Megavin xtaqt najt li rridu naraw xed jgħaddu servizzi legali, pero fl-istess ħin għandna responsabilitajiet tagħna. Imbagħad irridu nieħdu deċiżjoni politika bbażata fuq dak li qed jgħidu servizzi legali. U mbagħad il-ġudizzju tiegħi huwa wieħed sempliċi. Appoġġat mill servizzi legali għaliex jekk taqra dak li qalu servizz legali dak li qed jgħidu hu li huma ma jistgħux jiġġudikaw salima punt huwa validu illi ma tikkonsidrax l-azzjonijiet u l efficienzi ta' pajjiżi terzi u ma jaqblu jirrikonoxxu illi dan mhux jiġi konsidrat mill-Kommissjoni, jaqblu illi jista' eh, ħalli impatt fuq il-lista u jaqblu li xjentifikament ma jistawx jiġġudikaw dek din kienet deċiżjoni għalija jew le, din hija kwistjoni kruċjali, hija deċiżjoni politika mill-Kumitat irid tpoġġi din l-lista tressa għal qudiem kien hemm skadenza sal-aħħar tal-2009. Ma dan ikollu din l-iskadenza ma tajġ li l-lista trid tkun tinkludi 100% tal-kumpaniji, imma ngħidu lista provizorja, l-ewwel lista kull sena setturi jistgħu jiżidu mal-lista. Għadaqstan l-lista tista titwal. Hemm opportunità waħda li l-lista eh, inqasruha. U din evalwazzjoni wara Copenhagen. Meta kellna dibattitu xar liħor f'dan il-komitat u tlabna fuq li ma kriterji ħassi l-evalwazzjoni, il-Komissjoni ma taċ risposta ċara, għaluna ma nafux. Ħanamlu għal-evalwazzjoni. Din kienet l-unika imtalen li l-lista. Lek hija deċiżjoni politika mill-Kommissjoni li tagħmel lista twila kemm jista' jkun dan l-istadju hija deċiżjoni politika li neskludu l-informazzjoni minn pajjiżi terzi. Din hija deċiżjoni politika wkoll. Għalhekk issa huwa fidejna li politikament niddeċidu Eh, nesqux oġġezzjoni fuq dan u jiena noġġezzjoni għal dawn il-deċiżjoni ġi jisiru għaliex naħseb il fuq din il-lista għandna jkollna biss il-kumpaniji setturi illi nafu fitċert ċert illi se jkunu parti mill-carbon leakage. Mbagħad wara Copenhagen snin wara ikonna opportunitajiet sabiex nżidu setturi mal-lista sa l-2013 jina għalek n-oġġezzjoni politikament għaliex dan u għaxolli politikament għawnek kanna lista mill kommissjoni u naħseb li hemm deċiżjoni politikament illi jiena ma napoġax għaliex ma jimxux skont id-direttiva illi tajt illi l-ewwel bażi għandi tkun il-kantar. U għalhekk din hija l-ewwel deċiżjoni politika li għani hawnhekk bħala membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. l onervali Rossi, grazzi ħafna, Signora Sur President, naqbel ħafna mal-kollegi li tkellmu qabli jidri li Siber u Kalahan. Jiena nħoss jekk napprovaw din ir-riżoluzzjoni u għalhekk imorru eh, kontra l-lista ta' kommissjoni fisser saħan sitra iktar telf ta' posti ta' xogħol fl-Ewropa tagħna għaliex kumpaniji oħrajn jispiċċaw jgħalqu jew jitrasferixxu ruħhom pajjiżi oħrajn, pajjiżi illi b'differenza dak li dun kumpaniji Italjani u anke Ewropej ma jirrispettawx dak li huma regoli ta' aġir xira fuq l-emissjonijiet. Fil-fat, nistaw naraw kemm żdiedu l-emissjonijiet pajjiżi terzi paċċina, ċina pereżempju, u kif naqsu fl-Ewropa. Jena nħoss illi minħabba trasferiment ta' kumpaniji industri kbar, oħrajn iħossu minħabba tnaqqis kbir fl-emissjonijiet imma ma importax li jottu illi fl-Ewropa għandin qas emissjonijiet għal dak il-xaqsam kompetituri diretti l-emissjonijiet żdiedu. Din ir-riżoluzzjoni jekk napprovaw tista' twassal għal aktar dannu għat-territorju tagħna u għalhekk mhux biss vantaġġi fis-settur ta' klima imma terf ta' postijiet tax-xogħol. Din ir-riżoluzzjoni ġiet ippreżentata fil-parti kbira tagħha minn kollegi, membri tal Parlament Ewropew, li jiġu minn dak il-qasam eh, tax-xellug eh, biex inkunu aktar preċiżi li suppost so hija aktar viċin tal-ħtiġijiet tal-ħaddiema fl-Ewropa. Fi żmien ta' kriżi bħal din, u smajt kollegi għajdu ma l-ispirtu tal-leġislatura li għaddiet meta mxejna f'din id-direzzjoni kien li nimxu lejn din id-direzzjoni, però nfakkarkom illi fil-leġislatura li għaddiet il-kriżi ma kienx dikri l-lum. il posit ta' xogħol intilfu ma kienux dawk li qed jintilfu l-lum. Illi nkomplu u nippersistu b'linja illi ħolqot problemi hija ħaġa żbaljata. Illum aħna rridu nippruvaw nejnu l-intrapriżi tagħna mhux biss jitilqu ma li jibqgħu fuq it-territorju Ewropew u li jkomplu jaħdmu fuq territorju Ewropew. Wara mbagħad il-protezzjoni tal-ambjent ħatmu kontra dan nistgħu nagħmluh mhux għaskapitu tal-ħaddiema. Għalhekk bħala delegazzjoni tal-Lega Nord nesprimi vot konvint kontra din ir-riżoluzzjoni aħna nħossu li din il-lista tista saħan sitra tiġi mtejba u implementata imma madanakollu ma tistax titħassar kif qed titlob din ir-riżoluzzjoni. Um, uh, uh, Grazzi, sur Rossi, il-bira ġaħet illi il-kwestjoni tal-postijiet tax-xogħol m'għandix wis taqsam ma' protezzjoni tal-klima imma għandax taqsam iktar ma' spekulazzjonijiet fuq is-suq. Dan suppost jibda fl-2013 meta nittamaw li l-ekonomiji jkunu rkupraw Ta' ċertu punt almenu. Għal daqstant eja ma nħaltux l-affarijiet, eja ma ndaħlux affarijiet li mandom stan xesmu. Sinjura Debrun, grazie ħafna, jiena xtaq timur lura għal numru ta' punti kemm xejk sekondarji l-ewennet, kena diskussjoni fl-axħar leġislatura adottajna l-pakket ħadd ma kien sodisfatt kompletament imma kulħadd jaqbel li l-pakket jinsab hemmhekk u li bħala parti minnu il-Kommissjoni kellha tiġi lura blista sa' Deċembru tal-2009. Ħadd illi huwa parti mir-riżoluzzjoni llum ma jrid jerġa' jiftaħ dan id-dibattitu. Palma l-Kommissjoni kella dmir illi tressa din il-lista qabel l-aħħar tal-2009, kellhom dmir illi jiġu bil-lista skont ċertu kriteri u aħna bħala parlament għanna dmiru gwali il-inħarsu lejn il-kwistjoni ta' jekk il-Konsil jew il-Kommissjoni imxiet skont il-kriterji jew le użax il-kriterji adattati għal din il-lista. Dan huwa dmir tagħna hekk kif il-lista kienet dmir tagħhom u dan huwa parti mill-proċess illi għandu jitlesta skont il-liġi. Aħna ħarisna jekk dak li għaltinna kommissjoni meta resqet il-lista u naħseb li joħdu ċar ħafna li hemm kriterji li ma ġewx rispettati. Ma ġewx rispettati brabta mal li konsidrata l-effiċenza tal-pajjiżi terzi u anka l-impenji ta' pajjiżi terzi. U jekk dawn ma ġewx eh, obduti u għadmirtana tagħna bħala parlament il ngħiduh dan u li nkunu parti mill-proċess illi l-koll il bilna dwaru u għadmir tagħna bħala parti mill-proċess illi ngħidulhom jekk iġobkom ejjew lura b'xogħol ieħor illi jimxi skont il-kriterji kollha fil-liġi li kol bilna dwar. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. L-onorevoli Lize. l-ura lura lejn dak li qal li Zejber u saqt inkopri ċertu punti oħra. Mandekx tinsa dak li ġara s-sena li għaddit, għadak nixaqsam reġizlazzjoni, intqal ġustament illi fis-settur tal ammentu u fis-settur tal-industrija xogħol kien differenti fuq carbon leakage milli llum fit-test. Imma l-konklużjoni ma kienieċ li l-Parlament ma poġġax la bozz komitati oħrajn fil-Parlament rridu allokazzjonijiet ħilsa inkluż ikon ukoll pereżempju kien hemm opinjonijiet anka mill-ikon u l-Parlament f'termini ġenerali vota favur. Tista' tgħid li dan ma kienx ħaġa ġusta aħna biss fidajna proċedura, l-oħrajn kollha kienu favur din proċedura, l-Parlament ivvota f'Diċembru fuq id-data u dwar il-ponti favur u ponti kontra fuq il-lista għalek ma tistax tiponta subajk l-kommissjoni għall-ġir taħħom l-argumentu li azzjoniet ta' pajizi terzi ma ġiex ikkonsidrat kif xtaqna l-kommissjoni naħseb li kienet ċara ħafna fl-aħħar laqa. Il-kommissjoni qalet illi memx deċiżjonijiet legalment vinkolanti minn parlamenti oħrajn u kull Tabbira f'kampanja elettorali miex liġi. Araw fl-Istati Uniti kemm huwa diffiċli meta tagħmel eh, meta tħabbar xi ħaġa wara f'liġi dan l-istess nistgħu naraw fl-Unjoni Ewropea. Aħbar proposta mhijiex liġi. U għal dak nandu xaqsam sigurtà ta' postijiet tax-xogħol huwa rilevanti ma tistax tibbaża dan fuq aħbar trid tibbażaru hekk fuq test legali Għal dak li għandu xaqsam l-awturi tal-mozzjoni. Hemm din opinjoni li tajt li l-effiċenza mhijiex l-istess fil-pajjiżi terzi kollha fiċ-Ċina u l-Brażil qed naraw eh, impjanti tal-azzar li huma effiċenti daqs dawk Ewropej. Nar it-tnej għandin kun fil-konstituenza tiegħi mal-ħaddiema u jekk ngħid il-dawn il-ħaddiema illi aħna favur illi nerġaw nallokaw ruħna u l-klima ma tbatix naħseb kun diffiċli ħafna nipprova nikkonvinċ l-ħaddiema jekk ma jkunx hemm valur miżjut għal l-ambjent u nitilfu x-xogħlijiet diffiċli tispjega x-xenarju anka l-ispess ta' trasport għal dak nandu xaqsam eh, rilokazzjoni l-argument mandux ikompli eh, jitfetta jekk issib impjanti tal-azzar li huma effiċenti da' zdawk Ewropej, eh, dan punt ma nsibux fit-test. Imma ta' spiss jingħad illi aħna qed nerġgħu lura fuq l-ambizzjonijiet tagħna dwar il-klima. Ejja ħarsu lejn il-fatti. Fil-preżent għandna sistema ta' eh, skambju illi huwa kemm xejn simili għall-irkant fir-Renju Unit f'ċertu produzzjonijiet għandna 10% tal-irkantar u sar għax il-rata ħtiżdi tal-100% fil-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa. tal vant tal ewropa tal tal ewropa qed naraw rati jenqas imma se jkun hemm aktar kanti etnaraw naraw illi għandna benchmarks riġdi ħafna u skemmi ta' missjonijiet beda fuq pass ħażin hemmhekk il-benchmarks qed jiġu kritikat illum kieku ġew introdotti qabel konna nirreġistraw aktar progress. Huwa strument pożittiv l-aħħar mill-aħħar għall-klima u finalment il pont dwar l-Istati Uniti. Jekk fl-Istati Uniti xaħat jisma l-argumenti fuq dan il-lista ta' carbon leakage u jgħidunna li aħna maħniex tant impenjati, mela l aħna fl-Ewropa rridu dejjem ngħidu li jekk din lista mhix ambizzjuża dak li qed ngħidu aħna mhix ambizzjuża, mela għandna nindirizzaw il-problema mira ta' 20% illi tiżdied bi 30% u 100% dak li staqsam il-kant u benchmark ambizzjuża għalli proċessar fl-industrija għal teknoloġija avanzata keġab kommel allura konsidraw dana kollu. Għax nispiċaw nirreġistraw suċċess l mozzjoni tagħna permezz tal-miri tagħna. U l-proposti ambizjużi tagħna anke sistema ta' benchmarks u anke jekk mhux il mija fil 100%. Monsieur le Président, Sir President, jena ma naħsibx li xaħat għandu eh, eh, dubji fuq il-prinċipju tal-lista, ħadd ma għal dan. Tieni kumment tiegħi jiena ma naħsibx illi xaħat esprima dubji fuq l-anijiet tagħna, anijiet li votajna fuqhom fil-kuntest ta' leġislazzjoni li għanna għandna dimna. Aħna hawnhekk qegħdin ngħidu u nitkellmu dwar l-ewwel lista tagħna u ħadd ma qal li l-Kummissjoni m'għamlitx xola li prezentatilna din il-lista fl-iskadenza li kienet ġiet iffissata. fissata Id-dibattitu reali huwa jekk il-lista li għanna dimna u jiex ta' tip iva jew le biex aħna nilħu l-anijiet ġenerali li aħna fissajna u il-mistoqsija ija li nistax ikun nafu jekk billi nieħdu kunċett daqshekk wiesa is-setturi esklużi maħniex qegħdin namlu jew neskludu l-possibilità li aħna nilħqu l-anijiet vinkolanti illi sablejna. Dini hija l-mistoqsija, minn mebda mistoqsija oħra. U naħseb illi dini hija mistoqsija illi rridu nistaqsuha. Mhux għaliex aħna irridu nagħmlu ħsara lill-industrija fl-Ewropa ħadd ma jrid jagħmel dan, ovvjament imma sempliciment għaliex il-koll nafu u il-kas ta' Copenhagen huwa kas ċar ta' dan eżempju ċar nistaw nilħu l-għanijiet tagħna billi nkunu iktar laxki u inqas preċiżi. Jiena namel parti minn dawk li jasbu li din hija lista wiesa u twila wis u għalhekk irridu nitkellmu niddiskutu mal-Kummissjoni sa nagħmel il-mistoqsija l sur Dimas fuq din il-lista illi e, e, e, tkopri 75 jew 80% tal-industrija Ewropea u għalhekk forsi se tbiddel il-prinċipju bażiku tagħna illi kien fil-fatt illi il-kwoti jridu jinxtraw. Jina naħseb illi din hija mistoqsija illi rridu nagħmluha għaliex jekk aħna qegħdin nimxu lejn sistema li tkun sistema ta' eżenzjonijiet wissajn wis inkunu eh, eh, eh, zbilanċajna s-suq tal-karbonju li vera mandur bżon li jieġi zbilanċat f'dan il-moment. U mux se jkun possibli għalina illi nilħqu l-anijiet ta' anki 20% li aħna fissajna sa' sena 2020. Sem, sa' kem is-sur Dimas ma jajtin xi ħaġa ta' barra minna u jiena se poġġa din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Katrin Suje, grazzi, Sur President. Jina dak li se ngħid forsi diġa entqal, imma jiena xtaqt najt li jiena naqbel ma bozz abbozz tal-deċizjoni tal-Kommissjoni għal tliet raġunijiet. L-ewwel għax il-proposta tal-Kommissjoni tirrispetta l-konsensus kif diġa għal kemm il-darba il-lista ta' setturi li huma suscettibli għal carbon leakage u l-esperti tal-istati membri u rappresentanti tal-industrija eh, taw l-opinjoni tagħhom jiena ħad gost nisma illi il-koll rridu nappoġġaw l-imprizi u eh, jekk aħna nappoġġaw l-imprizi nappoġġaw ukoll l-impjegi. U jekk għana rridu naqsu l-emissjonijiet, il-żieda ta' setturi f'dan f'din il-lista ma jfissirx li huma mhux ma jridux jagħmlu sforz biex innaqsu l-emissjonijiet. Il-kumpaniji Ewropej irridu bil-fors jaraw se jagħmlu biex innaqsu l-emissjonijiet. U dan mhux se jkun askapitu taħħom stess intqalu kol kemm il-darba illi aħna qegħdin f'pożizzjoni illi e- e- qegħdin inħarsu l-qudiem b'ottimizmu lejn laqa ta' Copenhagen u kif tajt id-direttiva nfissa tkellimna ħafna dwar l-artiklu 10 u l-ewwel paragrafu il-lista tista' tiġi riveduta fid-dawl ta' riżultati ta' negozjat internazzjonali tnaqqis ta' gassijiet b'effett serra. Għalhekk jiena irrid ngħidilkom illi jiena se nivvota kontra l-adozzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni. Sur Karl Schluter. lil kollegi tijaj jena najdilkom li aħna ftemna dwar dan kollox sew għalfejn edin għamlu diskussjoni bħalissa. Eħe, għanajdilkom għalfejn għax il-Kommissjoni ma mliċ dak li kella tamel għallek jek tridlu argument formali legalista dan huwa l-argument u ma kellhom e, e, jarawx l-użu effiċenti tal-enerġija barra mill-Ewropa mlu xolom. Jek kellhom jaraw l-impenji li ħadu pajjiżi oħra allura mela huwa rilevanti għalfejn għaliex l-industrija ċerti setturi se spiċċaw fuq din il-lista għalhekk il-lista hija difettuża u mbagħad din se timmina il-possibilità li jintlaħaq ftehim fuq livell dinji. għalli ħafna mill-industrija se jaħarbu mir responsabiltajiet ekonomiċi tagħhom, allura mela għalfejn għandhom jimpenjaw ruhom? Umbat ikun hemm falliment fuq livell internazzjonali. Umbat ikonna mod li mu effiċjenti xejn ta' kif wieħed eh, jiffaċċa din il-problema. Illum għandna 77% ta' setturi forsi s-sena d jkunu ola. Għalek, jekk wieħed ikollu eh, sem kbir tal-kwoti li għandu bżonn bxejn, għalek kull sena il-rata tal-effiċjenza se tizdiet ġifiri anki iktar minn 10% tal-allokazzjoni tsejna taw bxejn u nispiċċaw situazzjoni fejn ħafna kumpaniji mhux se jagħmlu l-investimenti meħtieġa u sur Rossi hekk laqas jinħolqu eh, iktar impjegi fl-Ewropa, ġifiri l-argument tiegħek huwa defettus. Jekk aħna ma nagħmlux talba fuq l-industrija biex ikunu biex jinvestu f'enerġija nadifa, mhux se jinħolqu impiegi jiena ma naqbilx mal-bazi legali ta' dan it-test xtaqt li kiku direttiva kienet iktar b'saħħita, kont nipreferi kiku kulħadd kellu iħallas għal kwoti tiegħu. Imma ħaġa waħda li rbaħna permezza dana kollu u li ma nistawx natu kollox bxejn lill-akbar numru ta' pajjiżi possibbli eh, mingħajr ma nqisu l-effett li dan jista' jkollu dawk il-persuni li huma kontenti bil-kompromess li intlaħaq irridu jaċċettaw il-rebħa zaħira li kisbu dawk li jġildu għall-ambjent għalix ħafna nis li jiprofaw jippruvaw jiġġieldu favur l-ambjent U issa hawnhekk ħafna nies irridu jinjoraw dan il-ftehim u dan mhuwiex aċċettabbli għalhekk nitlobkom ivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni għaliex jekk ma tagħmlux dan intom m'intomx qegħdin timxu skont il-ftehim milli intom stess ivvotajtu favorih. Jekk tridu tużaw argumenti legalistiċi, tridu tivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni sabiex tikkorreġu il-lista skont il-ftehim illi intlaħaq bejn l-istituzzjonijiet kollha u e, dwar dak il għar sur Callahan dwar li ma' industri se jikwalifikaw jew le jiena ma narax kif l-industrija Ewropea hija iktar effiċjenti biex toħloq fil-produzzjoni tal-fertilizzanti u jew iktar effiċjenti fil-produzzjoni ta' eh, l-istrumenti tal-mużika. Dawk huma żewġ eżempji minn lista twila ħafna. Jekk aħna inqablu ruħna ma' l-oħrajn se jisparixxu ħafna setturi u dan ikun tajjeb. Jekk intom tridu tirrispettaw il-ftajim illi ittieħed tridu tivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni. Għamnek mu għet jisir ebda, eh, mandu jisir ebda rikat f'dan il-komitat jajt il-president. Ma naħsibx li huwa xira li najdu li dawk li huma favur il-lista qed jiġġieldu favur l-ambjent. Naħseb li l-artiklu 10a hemm bżonn li taqra uħu tifmuħ sew imma tajdinna aktar dwar dan il-Kommissjoni iktar tard. Naħseb illi wasal il-ħin illi nalqu dan id-dibattitu għaliex għawnis illi qed jitolbu biex jitkellmu għattini darba. Nisimgħu minn ħames kelliema oħrajn Umbat nisimaw xanda xtajdilna Signora Swingenberg u iktar tard il-Komissarju, il-Sir Gilles Parnju. Jina ma tantx jiena komdu minn dak li qed nisma tul dan il-dibattitu għaliex eh, fil-11 se jkellimna l-Kummissarju Dimas u ttieħdu ħafna pożizzjonijiet politiċi u dejjem mingħajr ma wieħed imur lura għal dak illi sar fil-proċess leġislattiv illi aħna ħdimna fuqu internament jiena wkoll membru parlamentari ġdid. U jiena wkoll irrid nifli u neżamina u nsaqsi li l-nifsi permezz tal-proċedura li ġiet adottata. Eh, eh, se jkollna l-possibilità illi namlu passiħor il-qoddim meta mqabla mal-pożizzjoni ta' qabel jina smajt il-Sinjura McKevin fl-intervent tagħha, din kienet involuta għannom naf f'dan it-triologu. U se nisma ukoll x'se xse l il u mbagħad nifforma l-opinjoni tiegħi. U mbagħad niddeċidi dwar il- il-vot, naħseb li huwa importanti li konna f'moħna li din id-deċiżjoni trid tiġi valutata fid-dawl ta' dak li aħna rridu nilħqu il-għan li rridu nilħqu u naħseb li l-qafas legali kif inhu bħalissa kif ġie adottat irrid ikun qafas li jippermettilna li inħarsu lilna nfusna mill-bidla fil-klima mit-tisħin tal-pjaneta U nishtiq li l-Kummissarju għajdinna li din il-lista li anki li li jidir li li għawis għawis twila għawis. Imma nishtiq li fil-ġlida kontra il- sħiħ di eh, protaġina kontra bidla fil-klima imma din lista tista timbidel jew le wara Copenhagen. Jekk għada xaħat jgħid li li ikunem hemm il-possibilità li din il-lista tevolvi, fid-dawl ta' din il-rida qawwija li għanna biex nħarsu l-ambjent, mela mannix għalfejn noqogħdu inkomplu f'dan il-proċess leġislattiv. Jiena smajt ħafna kontradizzjonijiet minn ta' kollegi illi ma jridux il-taxxa fuq il-frontieri Ewropej imma fl-istess ħin qed jgħidulna li din il-lista hija twila wisq tinkludu setturi u għalhekk iridu naraw kif nistgħu konna politika illi tkun iktar b'saħħitha favur l-ambjent. Għalhekk dawn huma kontradizzjonijiet Mela, ejjew mhux biss inkunu pragmatiċi imma f'dan il-proċess ta' kodeċiżjoni leġislattiv illi illi aħna għamilna tul din l-aħħar sena. Grazzi, President. Dan huwa vot importanti imma diffiċli u eh, oġġettivament jiena laqas naf kif se naqbad nivvota. l kollega Rossi għandu raġun. L-Ewropa biex hija qawwija ma dawk li huma dajfa u dajfa ma minnu qawwi. Lilin mill-frontieri tagħna qed naraw li l-emissjonijiet tal-kumpaniji mhumiex eh, Ewropej huma esagerati u dan qed issir mingħajr programm u prospettiva li mhijiex Ewropea, m'għandix tkun Ewropea ma' internazzjonali u dinjija. U irridu u koll eh, insemmaw leħinna, per eżempju, l-istess pożizzjoni bl-istess għawa kena nesprimuwa meta, per eżempju, ċerti pajjiżi kbar daħlu fil-WTO minnajr ma għabdu ebda konċessjoni ta' ebda tip laqqas fuq il-politika tal-ambjent tagħhom. Umbat, aħna konvinti li il-pajizi, anzi lobbies gbar u gbar ħafna, l-gbar lobbies fl-Europa u ma tassew imħazbin dwar il-vot tana u għall-ikbar lobbies forsi dan huwa mezz biex huma jieħdu l-attività tagħhom pajizi ta' tielet dinja fejn il-prezz tax-xogħol huwa ħafna iktar baxx u il-politika tal-ambjent, il-politika tal-ambjentali huma ħafna iktar permissivi. Dan jott għall-lobbies il-kbar imma għall-SMEs dan il-vot jista' jkun vot li jiddeċiedi il-ġejjeni tagħhom jista' jkun negattiv ħafna għal maġġoranza tal-kumpaniji Ewropej fl-Europa, skużawni, fl-Italja, 90% tal-kumpanija huma żgħar jew medji. Għalek, politika Ewropea li tkun qawwija u riġida ma dawk li huma dajfin u dajfa ma dawk li huma b'saħħithom, dawn il-kumpaniji zar u medji li qegħdin jistennew din id-deċiżjoni tagħna mingħajr ebda protezzjoni għal daqstant jiena minħabba dawn il-kumpaniji se nivvota kontra. Sur Gerbandi, bħala membru ġdid ta' dan il-komitat, jiena qed nisma bċertu sorpriża din id-diskussjoni għandi l-impressjoni illi għad kbir ta' persuni li diġa' tkellmu fl-2008 reġaw marru lura għal pożizzjoni tagħhom hawnhekk qegħdin nitkellmu għal xejn illum Maħniex qegħdin nitkellmu dwar il-lista infissa, laqas dwar il-lista bid-derogazzjonijiet tagħha. Dan kollu jinsab fil-pakket li ġi deċis is-sena li għaddiet u m'hemmx fejn noqogħdu nerġgħu niftħu dan id-dibattitu. Dak li qed jiskantani bħala membru ġdid u proprju l-iskadenza l-kalendarju ta' din il-lista. Aħna konna staqsejna lill-Kummissjoni biex tħejji lista għal issa biex tkun lista issa imma irnexxiela tagħmel dan aħna nqisu illi u għaxxira illi din il-lista li għanna eh, tiġi prezentata issa. Bħala membru tal-grupp liberali naħseb illi rridu inħarsu li l-industrija u namlu umbat investimenti fuq meta ta' żmien twila sabiex dan ikunu eh, f'konformi mal-liġi tagħna ma' x'inhi s l-industrija tagħna jekk issaħna noħorġu blista li f'xar ieħor jekk ikun hemm ftehim f'Copenhagen tiġi riveduta x'sigurtà ċertezza qegħdin ngħidu lill-industrija. Kif se nikkonvinċuhom Eh, biex jieħdu l-deċizjonijiet jekk din il-lista se terġa' tinbidel minn u xahar ieħor. Jiena nistaqsi l-Kummissjoni jekk dan il-Kumitat hux għadu sodisfatt bil-kalendarju jiena se nkompli nappoġġa din ir-riżoluzzjoni minn dak li smajt fien id-dibattitu sissa għalix nixtiequ li wara Copenhagen naraw li din il-lista tiġi riveduta, grazzi. Sfortunatament eh, dan il-kalendarju jinsab fil-leġislazzjoni, aħna mux ridna, imma il-Parlament accetta. Issa Jolanda Hipne. Grazzi ħafna, Sir President, Signori. Jena kont etnisma, imma kultant jidir li li nkun qed nimmaġina li qed nismagħhom ċerti affarijiet il-kumpaniji Ewropej joħolqunna problema l-inna. Kultant naħseb li ma aħna maħnix nifmu li dawn l-imprizi Ewropej joħol olimpik u tkabbir ekonomiku. Aħna nitkellmu dwar in-negozji Ewropej palli kieku konna qed għom xi ħaġa b'xejn huma l-Ewropej illi se jkollhom iħallsu l-kontijiet u l-ispejjeż mhux iċ-Ċiniżi jekk aħna rridu tkabbir ekonomiku f'mument ta' kriżi rridu naraw kif se ngħinu n-negozji Ewropej. jekk aħna nkomplu ntawlu l-affarijiet, dan da ma jagħmel ebda sens, aħna rridu npoġġu il-kumpaniji f'pożizzjoni li jistgħu jinvestu intuhom sabiex ikollhom sentejn biex iħejju ruhom għal aktar tkabbir. Ma nistax noqogħdu nkomplu għaddejjin b'din id-diskussjoni jekk dak is-settur għandu xi jidħol fil-lista jew jiġi esklus mill-lista. Hemm ħafna setturi li mux se jkunu jistaw eh, jiffaċċaw it-talba għal din għal dawn it-teknoloġiji l-ġodda, għax it-teknoloġiji ġodda ma jeżistux u ma nistawx inkomplu nabu lil dawn il-kumpaniji baktar impenji, baktar pisijiet dan id-debattitu nistaw nirrepetuħ il-sena diħla u sena ta' wara, għadajem ah, sejrin l-ura u għanna bżon nimxu l-qoddim u ma naħsibx li għanna komplu nkaxkru din id-diskussjoni dwar jekk il-lista tajba jew inqas tajba jekk għandix terġa tiġi evalwata. Ma nix nibżaw li nieħdu din id-deċiżjoni. Qabel ma nati il-kelma l sinjura Swinkenberg u sinjura Hassi li xtaqet intervjeni. Grazzi ħafna, Sur President, komment qasir indirizzat l sur Zeber u l-oħrajn li għalu illi din il-lista tfisser illi 10% biss tal-kumpaniji se jkollhom eh, se jirrilokaw u kollom 100% eh, ta' lokazzjoni bxejn dawk li huma li jagħmlu l-iktar użu effiċjenti tal-enerġija. Skont il-Kommissjoni dan huwa 77% tal-emissjonijiet kollha ta' dawk is-setturi kollha. li huma fis-settur tal-manifattura jiġifieri ammont sostanzjali tal-emissjonijiet u l-aħħar punti li xtaqt nagħmel ħafna minna kienu prezenti waqt il-negozjati u għadna noqogħdu fett u fuq jekk għamniex klim e, e, e, kliem u fuq irqaqat. U aħna nafu li huwa importanti jekk ikun xemm il-kliem irrid isir jew jista' jsir. Fil-lista hemm il-kelma xal bl-Ingliż li irrit l-attivitajiet ta' pajjiżi terzi irridu jitqisu għandhom jitqisu. Dan mandu xaqsam xejn mal-evalwazzjoni politika tal-Kummissjoni. Imma dan mhux qed issir u l-attivitajiet ta' pajjiżi terzi li irridu jittieħdu f'konsiderazzjoni mhijiex xi ħaġa illi torbot il-pajjiżi terzi, imma irridu naraw ukoll l-effiċjenza tas settur industrijali f'dawn il-pajjiżi. U ebda minn dawn iż-żewġ attivitajiet mumma meqjusa fil-kalkolu li fuqa hija bbażata din il-lista. Ja, uh, fin dank, uh, Frau Slingberg. Grazzi. Signora Swinenberg, saqsejt ħafna domandi. L-għonet għed jgħidu li l-kriterji ma tlaħqux skont artiklu 10 taqbil ma fil-rigward ta' taqbil ma impjanti simili f'pajzi terzi. Tieni huwa għalfejn l-istat hija twila kienet deċiżjoni politika. Kien hemm kwistjoni wkoll domanda dwar l-industrija tal-imbit. U għanna wkoll domanda għal kummissarju Dimas jekk ser ikun hemm lista ġdida wara Copenhagen u kif il-Parlament ser ikun involut la darba jkun hemm lista ġdida. U jekk ikun hemm lista ġdida, it-tibdiliet ser ikunu fiż-żewġ direzzjonijiet. Setturi l-ġodda ser jitpoġġew fuq il-lista, ser jitneħew oħrajn, jew inkella sempliċiment ser ikun hemm iktar setturi li ser jittaħlu fuq il-lista. Ġifiri Iva ser ikun interessanti biex nifmu eżattament kif il-lista ser tiġi infasla u x'numa l-intenzjoni tal-Kopenhagen. Grazzi ħafna sur President, xi kjarifika minna ħatana qabel il-Kummissarju indirizza din kwistjoni. L-ewwel net mill-perspettiva tagħna huwa importanti ħafna li ngħidu li din la bosta deċiżjoni għandu l-mira ta' 20% riduzzjonijiet unilaterali waqt li pajjiżi oħrajn mhux qed jikkommettu ruħhom għal taqis fil-emissjonijiet u kif diġà għedna dan huwa soġġett għal reviżjoni fid-dawl tar riżultat ta' Copenhagen. Dan huwa ċar ħafna f'artiklu 10b, paragrafu 1 u l-Kummissjoni sar toħroġ bla sessjar tagħna sa qabel Ġunju tal-2010 u jkun hemm ukoll proposti xirqa. Il-Kunsell Ewropew ukoll ikkonferma il-ġimgħa l-oħra li lista ser tiġi reveduta fir-rigward tal-riżultati ta' Copenhagen u kol se zamu f'maħna li l-kontenut tal-tibdiliet ta' bazi tal-Copenhagen ser ikunu skont ko deċizjoni u ser jitu deċiżi minn dan il-Parlament flimkien mal-Konsil. Jien nixtieq nefasidza li la bosta deċiżjoni huwa ċar U ser nispjega dan għaliex il-Kummissjoni segwiet id-dispożizzjonijiet ta' direttiva u il-kriterji tagħha kif ġie adottati sena l-oħra. Ukoll irrispettat b'mod tajjeb eh, data ta' skadenza li ftemna fuq sena l-oħra. Di ma kienx proposta tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni ma li dik kienet tkun l-approċċ tajjeb dejjem edna li l istanda tiġi adottata wara Copenhagen, però dan ġi miftijem mal kunsillu u allura aħna din rispettaw dan il-punt. Fir-rigward ta' kriterji differenti, un analiżi ta' x'jagħmlu pajjiżi terzi artiklu 10a paragrafu 18 jgħid li l-lista tirrefer li qed nirreferu għalija f'paragrafu 13 għandha tiġi determinata wara li nieħdu konsiderazzjoni fejn id-data rilevanti hija disponibbli mbagħad għanna zewċ punti rridu nieħdu konsiderazzjoni. Din l-ewwel waħda hija l-istadju ta' kemm pajjiżi terzi jirrappreżentaw xer ta' produzzjoni globali ta' prodotti f'setturi u sottosetturi li qed jipproduċu l-carbon leakage fejn u fejn dawk il-pajjiżi terzi qegħdin jikkommettu ruhom li innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra u t-tieni punt huwa li nieħdu konsiderazzjoni kemm l-effiċjenza allokata f'dawn il-pajjiżi, ġifieri dawn il-pajjiżi li qed jkommettu ruhom li naqsu l-emissjonijiet u wkoll għandhom sem kbir fil-produzzjoni ta' dawn l-emissjonijiet u meta dawn nikkomparawhom mal emissjoniet tal-komunità. Issa ħadna dawn il-konsiderazzjoni u indirizzajna kif dawn se nindaħluhom fil-labosta deċiżjoni fejn ngħidu li fi stadju preżenti in-Norveġja, l izlanda U l-Svizzera ikkommettu ruħom li innaqsu l-emissjonijiet fis setturi rilevanti dawn il-pajizi, anka fl-imkien ma jirrepreżentawx parti importanti ta' produzzjoni globali fis setturi konċernati. Issa fi rigward tal-effiċenza tal-karbonju, hemm miktub li data rilevanti neċessarja għall ssr mhijiex disponibbli minħabba li hemm nuqqas ta' komparabilità ma' l-istatistika u kol ta' data globali kif meħtieġ fuq livell globali biex ikun hemm biżjed dettalji. Issa minħabba li dan id-draft jgħid li dawn il-pajjiżi biss qed jikkommettu ruhom u m'għandhomx parti deċiżiva u parti kbira minn dan dawn l-emissjonijiet, allura meta aħna analizzajna l effiċenza tal-karbonju, kien hemm iktar milli kien meħtieġ taħt id-direttiva. It-tieni element huwa bbażat fuq studju li għamilna dwar l-effiċenza tal-gassijiet tal-effett serra b'mod globali, però Fl-opinjoni tal-Kommissjoni din id-data li ġbarna mhijiex tajba biżejjed, mhijiex b'saħħitha biżejjed biex tagħmel differenza biex nistabilixxu din il-lista. U mhijiex biżejjed biex nieħdu għan konsiderazzjoni. Dan l-istudju se jkun disponibbli fuq il-website tagħna. Issa biex nefasizza element li aħna notejna fil Kumitati tal-Ambjent u fil-mozzjoni tal rizoluzzjoni fil-konferenza ta' Mistax Copenhagen, int hemm miktub li l-Unjoni Ewropea l-unika entità reġjonali fid-dinja li aċċettat għanijiet vinkolanti għat naqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra billi adottat paragrafu il-pakket tal-klima u dan qiegħed paragrafu H. Issa b'rezoluzzjoni għal kumitat qed nistennew li jkun hemm pajjiżi terzi li wkoll jagħmlu jimpenjaw ruhom mod vinkolanti biex naqsu l-emissjonijiet. Issa dan jirrifletti s-sitwazzjoni minn qabel ma jittieħdu dawn l-impenji kif ġiftejn fil-direttiva sena l-oħra. Għal daqstant, intqal ċar ħafna li d-deċiżjoni hija soġġetta għal dak li ser jirriżulta minn Copenhagen dan ftemna fuq fil is sena l-oħra il-Komissjoni segwiet dawn id-dispożizzjonijiet. U ukoll prezentat il-proposta taħħa biex tiġi adottata b'mod formali sa tmiem din is-sena. Issa kien hemm ħafna kummenti dwar il-fatt li l-irkant huwa l-aħjar metodu tal-lokazzjoni u nixtieq ngħid li l-irkant għada regola xarta fil-direttiva tal-ITS anka dik reveduta, però kien hemm xi dispożizzjonijiet li ftemna fuqhom u jista' ikun hemm min jieħu 100% ta' allowances bxejn sa' ċertu benchmark li għadu jrid jiġi adattat għal ċertu setturi u sotta setturi sa' laħajt ta' sena diħla. Għadda sant rrid noħarġu iktar proposti għal dawk il-benchmarks. Però kif diġa għal mannix namlu eżenzjoni għas setturi li qegħdin fuq il-lista kif ġi proposta mill-Kummissjoni u dawk l-installazzjonijiet biss qegħdin li għandu prestazzjoni fuq livell tal-benchmark li huma dawk l-installazzjonijiet biss li jistaw jieħdu l-allowances tagħhom sa 100% bxejn. Issa la ma nafux il-benchmark sissa ma nistawx nikkalkolaw x'percentaġġ l emissjonijiet tal-industrija ser jiġu koperti mill-free allowances, però meta edna li dan ser jkopri 77% dan mhijiex tajjeb. Da, dan jirrappreżenta il-coverage ġenerali tal-lista tal-emissjonijiet tal-industrija, però kif diġa qed dan ma jfissirx li daw kollha fuq il-lista ser jieħdu 100% tal-allowances tagħhom b'xejn. Al kontrarju, ser jieħdu biss allowances b'xejn sa livell tal-benchmark. Issa biex nindirizza l-kwistjoni tal-imbit, u dan ovvjament ukoll japplika l setturi oħrajn, però biex insegwu dispożizzjonijiet u l-kriterji li huma msemmija ċari fid-direttiva, aħna irridu naraw li l-installazzjonijiet kompostibli u ma koperti mill-ITS. Dawk is-setturi li għandhom proċess kompostibli li għandu threshold partikolari li huwa kopert mid direttiva tal-ITS u dan huwa wkoll japplika għas settur tal-imbit u oħrajn li qegħdin fuq din il-lista u ma biss koperti minħabba l-installazzjonijiet kompostibli tagħhom. Ta dak li għanna zommu f'moħna huwa li rridu naplikaw sempliciment il-kriterji. Ġifiri meta analizzaw settur ta' l-imbit, id-data emek turi li dawn huma esposti għal pajzi terzi biktar minn 30%. Din hija waħda mill-kriterji li insegwu, il-Kummissjoni għamlet dan, għamilna l-analiżi u din il-kriterja tfisser li s-settur tal-imbit huwa fuq il-lista. Issa fir rigward tal-kombustibli, mux ser ikun hemm allokazzjoni bxejn għal l-elettriku għal ħadd dan qiegħed fid-direttiva, però waħda mill-kompromessi li ftemna fuq is-sena l-oħra kienet li jista' jkun hemm allokazzjoni bxejn għal tisħin għal ġenerazzjoni ta' sħana. Iġifiri, hemm il-ġenerazzjon il ta' tasħana u jista' jkun hemm allowances bxejn skont il-benchmark li ser infaslu sena d-dieħla. Ovvjament din hija xaġa komplessa ħafna teknikament, però dan huwa kif kif dinja kif taħdem u ma hemmx 77% kif qed qabel u wkoll hemm l-irkant. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi ħafna, Signor Zimberg, għandik l-ispiegazzjoni. għanna ser nivvutaw fuq dan is-suġġett wara li ikellimna il sur Dimas, il-Kummissarju Dimas. Jena nissuġġerixxi li ngħaddu fuq il-punt li miss fl-aġenda tagħna punt minja. Għandna point of order. Wara li jitkellem is-sur Dimas, jimportani ikonna ħames minuti biex niddiskutu xi ftit l-affarijiet qabel ma nivvutaw. Għanna bżon ħames minuti biex imbagħad ikunu nistgħu niddiskutu u nivvutaw fuq il-karba li jogħġbok. Ich verstehe das zwar, aber ich halte das für schwierig, wenn wir Viertel nach zwölf unterbrechen. Wo li diffiċli li ninterrompu f'nofsinhar u kwart in-nies joħorġu jispiċċaw ma jiġux fil-ħin biex nivvutaw. Pero fidejkom. Għaw xie kommenti dwar dan il-punt partikolari? Sir Davis, jena naqbel ma' Sinjora McKevin. Għanna kena dibattiti fil-gruppi tagħna, għanna għadna smot speċifiku li rridu nisimgħu għant il-Kummissarju u ovvjament dak li se jgħid jena biex niddeċiedu Għal daqstant Iva għanna bżon taftitin biex nasiguraw li grupp tagħna jieħu deċiżjoni. Iva, aħna ser nibqgħu fil-kamra, mhux ser nisparixxu, aħna sempliċement ser nitkellmu mbagħad nivvutaw minna dan fil-passat u ġerament qatt ma kien hemm problemi. Naħseb li smajna l-argumenti kollha u ma naħsibx il-Kummissarju Dimas ser jgħidilna xejn ġdijt. U ma naħsibx li għandna bżonn ta' break qabel il-vot. Tajjeb ħafna. Għanna vot wieħed biss, Iva jew le, ġifiri Iva nistaw namlu dan qabel in-nofsija. Għal sant, provaw għodu fil-kamra biex bekk il-membri kollha jkunu għawġew ma jkonniex problemi. Fil-kwarta allura. Tajjeb, mela nadu fuq il-nadu għal-punt li mis fuq l-agenda tagħna. Ir-rapport ta' Sinjura Rosba fuq eh, il-protezzjoni tal-ambjent marittimu tal-Atlantiku eh, tal-Grigal li hija magħrufa bħala il-Konvenzjoni OSPAR U ser nitkellmu dwar il-formazzjonijiet ġeoloġiċi. Jekk rapporter tgħidilna x'emendi ser rekomenda, jekk jaġaba, Sinjor Rosba. Grazie a No? kena mendi tajbin ħafna. U jina naqbel bisie, waqt eh, l laqatana diskutejt ma xi xjenzati li qalu soluzzjoni waħda tajba. Jekk ovvjament issir mod sew kif suppost. Għanna bżon ta' ħames energy units jgħidu li xjenzati għal CO2 unit wieħed. Dan huwa proċess importanti ħafna. Dan għandu jiġi likwidat l-ewwel. But Pero naħseb li il-flus jistaw jiġu ntużati użati għal soluzzjonijiet aħjar. Pero ejja nivutaw fuq dak li għana qoddimna l-lum. Jena favur ta' din l-emenda mill-kollega tiegħi, però fuq medda twila ta' żmien iridu nsibu soluzzjoni aħjar minn dik li għandna preżenti qudiemna llum. Grazzi ħafna Sinjora Rosba. Ir-rapporter fuq il-CS Directive is-Sur Davis. Grazzi, Sir President, din l-opportunità tiegħi biex nipromovi is-seminar dwar il-bit tal-karbonju Dan ser ikun f'nofsinhar, f'nofsija nofsija propjament. Ek jaġobkom ejjew flimkien ma' uffiċjali minn Digi Environment u Digi Trend. Jiena niftakar kien hemm xidżmu meta kellimna dwar il-dioxidu tal-karbonju li noħarġuħ mill-power stations u nitfnuh taħt l-art Pero mbagħad kont qed nitkellem ma' espert mit-Ċina tliet snin ilu li qal li hemm espansjoni kbira tal-użu tal-fossil fuels madwar id-dinja. U anke jekk naraw żieda kbira tal-użu tal-enerġija rinnovabbli fi snin li ġejjin, xorta waħda dan mhux ser tilħaq mad domanda tal-enerġija li hemm fid-dinja u l-fossil fuels ser jibqgħu jintużaw snin li ġejjin, għal ħafna snin li ġejjin, u għal daqstant noqogħdu attenti fir-rigward ta' CO2 li joħroġ minn dawn. Fir-rigward tal-istorji ġeoloġiku li qed nirriferu għalih f'dan ir-rapport, niftakar li dan sar xi madwar 18-il xahar ilu l-maġġoranza tal-membri li tkellmu dak iż-żmien kienu jew ostili għall idea tal-istorji tal-carbon capture jew inkella xettiċi, però siċċur wara ivvutajna favur id-direttiva u aħna id-dibattejna l-ITS, l-leġislazzjoni tal-ITS, aħna għamilna dispozizjonijiet biex natu finanzi għal proġetti li appoġġaw dan il-punt. Il-Parlament ħa din l-inizjattiva u ipperswada l-Ministri biex joħduh fil-Kunsil is-sena l-oħra. Għal daqstant issa għanna rekord ta' kif naraw dan is-suġġett mod xettiku però mbagħad wara nindunaw li iva dan huwa importanti fir rigward tal-bidla fil-klima. Meta jiena ndirizzaj dan is-suġġett ftit ġranet ilu indunajt ftit ġimgħat ilu ndunajt li issa parlament ġdid u bl-istess mod hemm xi xettiċiżmu, xi tħassib dwar jekk din hijiex vijabbli, jekk hijiex tajba. Kien hemm ħafna argumenti li ġasmajna smajna qabel fil-passat Għaldaqstant ħafna minna involuti f'dan is-suġġett jifmu li għalkemm dan jista' um ħafna flus, jekk aħna komplu nużaw il-fossil fuels irridu niżviluppaw din it-teknoloġija. Huwa importanti li l-Ewropa ma tħallix f'dejn pajjiżi oħrajn biex jieħdu it-tmexxija, aħna rridu nieħdu l-inizjattiva. Għaldaqstant jiena ħeġġiġkom issa biex tiġu għas-seminar tiegħi f'nofsinhar fin-nofsija skużawni u tifmu iktar dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Dan huwa suġġeriment tajjeb dwar kif għandek tqatta il-pawża tiegħek. Il-nar il-ġimgħa intqal li l-ikbar impjant ta' CCS ġi inaugurat il-ġimgħa l-oħra. U ma qed jaħsbu dwar dan ġewwa l-Istati Uniti u ġewwa ċ-Ċina. Din hija kwistjoni kbira ħafna. Irridu namlu testing biex naraw jekk l-apparat tal-votazzjoni tagħna xed jaħdem. Tajab, mela niċċekjaw il-votazzjoni. Ivvota kulħadd? Kulħadd ivvota? Tajjeb, għanna 55 membru prezenti. Kħat il-vota? Il-votazzjoni għamma Iva, għaddiet tajjeb ħafna. Allura l-apparat jaħdem. Tajab wis. Għalda stant issa ser nifutaw fuq il-rapport ta' Signora Rosbach amenda numru wieħed mir-rapporter għandek xi kumment ek joġbok? Point of order ek joġbok. Nista' intervjeni fuq dal-punt? dann gebe ich noch das ja, bitte. Nista tajjeb tajjeb wis. Grazzi. Xtaqt. Nitkellem fuq xi punti. Il-ħajja fuq l-art hija swildet taħt il-baħar fejn joħroġ gas naturali si 2 u idroġna solforat magħruf bħala black smoke u l-Italja għandha valur miżjud fl-ambitu ta' tmexxija ta' risk limitati li joħroġ mis-CCS. L-Italja għandha għaxar vulkani attivi u jħet mill-iktar perikolużi imma ġganti ta' natura pal dawn għall-muna, kif eh, l imġibba ta' sjawtu xinu eh, taħt l-art u riski marbuta ma' dan u ma' riski li nistaw eh, nikontrollaw għalek fil-kamp tal-enerġija ambientali U korridu nużaw din informazzjoni xjentifika, din informazzjoni strateġika sabiex nimplementaw b'mod urġenti it-teknoloġiji ZS fu impjanti kbar sabiex naħznu il-200 u sabiex ukoll nużaw il riservi strateġiċi u anka rġunit nukleari fsal sal mija ħafna mill-attività ambientali se toħroġ mill kombustjoni ta' ta' fossil fuels bħazna ta' carbon nitrate dawn it-teknoloġiji eh, sortantament ma tantx ma magħrufa fost iċ-ċittadini. U Għalek naħseb li dan huwa ġustu naċċettabbli appuntu informazzjoni mhux korretta favur ta' enerġija rinnovabbli. Fl-Ewropa m'għandniex spazju u fil-pajjiżi tagħna qed naraw densità ta' popolazzjoni kbira, u għet nasbu li sabiex inneħħu ċentrali nukleari ta' 2000 megawatts li jieħu ftit tribis irridu nieħdu eh, arja kbira madwar il-kosta jew mijiet ta' etri ta' pjanura għal dak għandu xaqsam enerġija mix-xemx. Dokument reċenti tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija saħqet fuq l-importanza li nmexxu l-qoddim it-teknoloġiji l-ġodda enerġetiċi u nis u l-aktar fuq SCCS illi ju applikabli mux bis għal power stations għadu bil-karbonju manka għal fenerijiet l-impjanti li jiproduċu il-siment u anka l-impjanti ta' trattament tal-iskart għalek eh, f'dan il-perspettiva s-sessu għavalidu importanti gvernijiet tagħna u l-Ewropa jisibu strumenti finanzjarji sabiex innaqsu l-ispejjeż tal-impjanti li jaqbdu l-carbon nitrate u kol sabiex iżidu minn dawn l-impjanti. Nicht ta' aber wir sind nicht in Sache, wir sind in der Abstimmung. Aħna ma nix dibattitu però, aħna se nivvutaw kważi, diġa minna jħi dibattitu tana nispera li jinti ndunajt aħna konkludejnieh. Għalaqni jħi dibattitu issa se nivutaw. sin Rosbach ikkommentat Sinjor komment dan u għadwar il-vot mux fuq il-kontroversja. dak li għali s-sur ta' tarella fir rigward tal-bahar u l-storage fil-bahar naħseb iva l-storage għandu jkun taħt il-bahar pero jew nivvotaw issa emenda numru wieħed mis-Sinjor Rosba, votazzjoni elettronika, dawk favur, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota il-votazzjoni hija magħluqa. 50 favur għaddit. Emenda erba. Ta' Sur Kriton Arsenis, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni kolħat vota votazzjoni hija magħluqa. 49 favur, 4 kontra għaddit. Emenda Tini emenda, mis-Sinjura Rosbach, kħati vota tini għamaluqa. 74 favur, 4 kontra, astenzjoni waħda, għaddit. Emenda numru 3, mis-Sinjura Rosbach, il għamiftuħa, miftuħa. tini għamaluqa. 47 favur, 5 kontra, astenzjoni waħda, għaddit. Ser nivvotaw fuq ir-rapport il-rapport kollu kemm mur votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam għaluqa. favur, wieħed kontra, tliet estenzjonijiet. Tajjeb, nifirħu li sinjura rozba għal dan ir-rapport. Il-punt li mis fuq l-aġenda tagħna huwa punt disa. Amen. Domanda orali lill-Kunsill fuq uh, ambjent ħiles mill-tipjib fl-ewwel ta' Diċembru. Il-Parlament se jiġi involut dan il-proċess permezz ta' din id-domanda orali biss il-gruppi fil- Signora Estrella, tixtieq titkellem jekk jogħġbok? Rad relator. Grazzi ħafna bħala reporter fuq din l-opinjoni. Jiena naħseb illi huwa ġustifikat illi nresqu l-mistoqsija qudiem il-Konsill dwar it-twaqif ta' eh, zoni minar tibħib, zoni minar doħan, illi ma' effettwax il-rakmandazzjoni tal konsil ma' fl-istess mod qed nitkellmu fuq inforzar, mhux aċċettabbli l-Kunsill ma jastennix il-pożizzjoni tal-Parlament. Ir-rakkomandazzjoni waslet qudiem il-Parlament waqt il-pawża tas-sajf. Fikri ieħor wara l-elezzjonijiet f'punt meta kenna membri ġodda illi qed jingħaqdu mal-Parlament Ewropew. U meta il kumitati kienu qed jiġu imwaqfa, inkluż appuntu dan il kumitat Illi ġi imwaqqaf f'Settembru biss kien impossibbli għal daqstan tal-Parlament Ewropew illi jippreżenta aktar opinjonijiet milli preżenta f'perjodu ta' xahar biss għaliex għanna proċeduri illi rridu insegwu illi ifissru li għanna namlu laqazza biex naqblu fuq konsens nid-dibattu fiħdan il komitat nid-diskutu ma' shadow reporters, nivvotaw fil-komitat, un-bat nistennew il-traduzzjoni ta' dokumenti, un-bat ikonna dibattitu fil-plenarja, un nivvotaw fil-plenarja, din hija l-proċedura. Għal daqstant, huwa 100% possibbli għalina illi nimxu ma l-iskadenza s-suġġerita mill-Kunsill. U għal daqstant inħoss illi mhuwiex aċċettabbli illi l-Kunsill juri daqshekk nuqqas ta' rispett lejn il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Nifhem il- xewqa tal-Presidenza Svediża li għalaq dan id-dossier, imma nittamaw li huma wkoll jifmu il-pożizzjoni tagħna u li f'suġġett hekk importanti bħal dan ikun tant aħjar illi il-pozizjoni ta' kulħadd tkun rappreżentata qed nitkellem fuq istituzzjonijiet hawnhekk. Għal stant jiena xtaqt nitlob il-kollegi sabiex jivvotaw favur din il-mistoqsija orali sabiex il-Kunsil jagħmilha ċara xinu ma raġunijiet illi huma jridu jresqu dan il-punt mingħajr ma jistennew il-pożizzjoni tal-Parlament. Ja, danke, Frau Estrella. Grazie ħafna, Signora Estrella. Meta wieħed is il-leġislatura meta bdiet, ovvjament ma kienx hemm wis ħin sabiex napplikaw ir-regoli tas-soltu. Ma jdirx li hawn kummenti fuq dan il-punt għal daqstant nistgħu nivvutaw. dwar il-mistoqsija orali, il-votazzjoni miftuħa. Elektronik abstimmen. Vot elettroniku. Am abgestimmt? Das ist der Fall. Das Ergebnis Kulħadd ivvota? Iva. 45 favur, wieħed kontra, żewġ astenzjonijiet, il-mistoqsija orali għalhekk hija adottata. Dann haben wir, glaube ich, einige Minuten Pause, bis äh, Herr Kommissar Dimas um 11 Uhr hier ein. Għanna ftit minuti ta' pauza, għabbelina għazmana il-Kommissarju Dimas fil-11.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 nkomplu bil-qatana. Staqt nilqa mill-Parlament Olandiż l-Onorevoli Lispis il-Sinjura Lispis li nħedu kost naraw kollegi mill parlament nazjonali josservaw xorna unnek, nirqaw kfostna. Xtaqt ukoll nilqa lill komissarju Dima sawnek fosnellum. 33 jum sa' Copenhagen, komissarju. Kif tistaw taraw, il-laqa edha tiġi rispettata għanna tendenza kbira u hemm mit kbar għal dak li għandu xjaqsam eh, summit dwar il-klima u l-periodu ta' wara Kyoto. Aħna interessati ħafna sabiex nisimaw dak li għandek xitajt dwar il-preparamenti tal-Unjoni Ewropea u xtaħseb dwar l-Istati Uniti u l-pajizi emerġenti. tal ħodu kanna dibattitu interessanti ħafna dwar il-lista tal-carbon leakage, il-tresqet mill- kummissjoni kien dibattitu jaħraq ħafna fiħdan il-komitat u anka posponejna il-votazzjoni għaliex nixtiequ nisimgħu minn għandek dwar il-proċedura ta' wara Copenhagen. Nixtieq nkunu nafu se tagħmel il-Kummissjoni dwar artiklu 10b, reviżjoni tal-lista u kif il-Kommissjoni tħares lejn il-partiċipazzjoni tal-Parlament il parteċipazzjoni tal parlament il tal parlament dwar il-proċess ta' revizjoni, Il-Kummissarju, jekk jogħġbok. Giri, Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά. Grazie ħafna tal-opportunità li tajtuni li konna skambju ta' opinjonijiet dwar il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-konferenza tal-ġnus ma'uda dwar il-klima li se organizzaw f'Copenhagen u l bda ibda fis-7 ta' Diċembru. Kommissjoni Parlament Ewropew għandhom u kellhom rwol attiv ħafna sabiex jippromovu politika Ewropea li tkun waħda ottimista u ambizzjuża dwar il-klima fejn nippruvaw nimmobilizzaw il-partijiet kollha interessati fosthom il-pajjiżi żviluppati u pajjiżi qed jiżviluppaw jiena mbassar li sejr ikunem hemm din il-kontinwazzjoni ta' din il-kollaborazzjoni pożittiva f'Copenhagen Onħu gost u nara nara l parlament Ewropew se jipparteċipa b'delegazzjoni kbira, mux ħażin. Ħanipruvaw nifmu x'inhu ma l-isfidi prinċipali, problemi prinċipali li għan ħajkonna nindirizzaw sabiex naslu għal ftejn f'Copenhagen. U ma tlieta l-isfidi prinċipali l-ewwel nett naraw blima mod ħan iżguraw illi l-pajjiżi żviluppati u industrializzati jistgħu jiżviluppaw u jadottaw miri ambizjużi dak xaqsam emissjonijiet sabiex it-tisħin fil-klima ma jaqbilx maqbis żewġ gradi Celsius. Blima mod se niżguraw illi il-pajjiżi li qed jiżviluppaw mod partikolari l-ekonomiji ewlenin jieħdu miżuri bżonn jużi sabiex jilimitaw iż-żieda ta' missjonijiet sabiex appuntu nindirizzaw il-miri li semmejt qabel. It-tielet punt blimma mod se niżguraw finanzjament adekwat sabiex insaħħu il-pajjiżi li qed jiżviluppaw kemm dak għandu x'jaqsam l-adattament tagħhom sabiex jiġġieldu tibdil fil-klima u anka tibdil li ġa esperjenza u anka riperkussjonijiet kif ukoll attivitajiet għal dak li iseħ u se fil-qasam ta' emissjonijiet li kawżaw l-effett serra. Il-laqa ta' summit ta' Copenhagen se tkun punt importanti ħafna l-istudju ta' tibdil klimatiku wasal il-punt fi aħna pal Unjoni Ewropea għanna natu eżempju fundamentali u Copenhagen bla dubju se tkun punt tat-tluq ta' tibdil fundamentali li naħsbu li għandu jwassal id-dinja nittamaw għal ġejjieni b'ekonomija bbażata fuq emissjonijiet aktar baxxi e, għal dak nuxasam e, effett e, gassiet li kazaw l-effett serra. Aħna fl-Unjoni Ewropea minna sforzi kbar, ħafna drabi tlabna li pajjiżi qed jiżviluppaw sabiex ukoll ikunu konformi ma dal proġett sa tnaqis ta' missjonijiet biskop li naqsu l-emissjonijiet sal-2020 bi 30 fil-mija. Meta paragonati ma l-livelli tal-1990 dan eh, fambitu ta' ftejjin bilanċat eh, fuq livell internazzjonali. Ovvjament il-miri tal-pajjiżi konċernati għandhom jirrispettaw ukoll dawk li se jkunu l-kapaċitajiet u responsabiltajiet parzjali għal daqstant f'dan ir-rigward tlabna u semmejna wkoll illi jiġu rispettati serje ta' kriterji, kapaċità illi il-pajjiżi iħallsu il-GDP tal-pajjiż. Umbat ukoll possibiltajiet illi naqsu l-emissjonijiet ta' gassiet li kawżaw l-effett serra minn numru ta' pajjiżi u kol emżon azzjoni eh, rapidu kemm jista' jkun sabiex l-sforzi eh, li saru eh, sabiex jitnaqsu l-emissjonijiet servu ta' eżempju hemm kwistjoni wkoll illi sal-lum ġiet eh, kien hemm riċerka kbira dwar anka wara l-1990 u mbagħad kif tiżdied il-popolazzjoni f'kull pajjiż mod komplessi fil-kriterji li qed jiġu proposti se jwaslu għal numru ta' impenji koerenti minnaħa tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex l-aħħar mill-aħħar anka l-Kommissjoni u l-Unjoni Ewropea tkun tista tilħaq l-an ta' 30%. L-an ta' l-Unjoni Ewropea wassal għal numru ta' kontatti bilaterali u multilaterali b'riżultati pożittivi ħafna. Grazzi għal pressjoni tal-Unjoni Ewropea, pajjiżi oħra industrializzati preżentaw proposti Eh, f'din it-triq uħut ukoll żguraw titjib u u ukoll il-livell tal-ambizzjonijiet tagħhom. Ankal dan l-aħħar rajna l-Ġapun u l-Awstralja jinvolvu ruħom aktar. ċertu pajjiż industrializzati wkoll issa qatt iridu impenjaw ruħom jew jiżguraw impenn akbar. anka l-offerti ta' Ukrajina, Kanada u l-Istati Uniti u Russja mhumiex ambizjużi biżejjed. Stat. nisbet l-attenzjoni tal-imsieba tagħna f'pajjiżi eh, pajjiżi qed jiżviluppaw illi jekk ma neġiċu ma nistgħux nistennew li l-ekonomiji jieħdu azzjoni kif mixtieq fil-ħin ġus, però l-azzjonijiet min-naħa tal-pajjiżi industrializzati fihom minn ifisom mhumiex biżejjed il-valutazzjonijiet fuq l-emissjonijiet fuq livell globali u maċari u drastiċi wkoll. Anka l-pajjiżi li qed jiżviluppaw b'mod partikolari l-ekonomiji prinċipali dawk li qed jiżviluppaw irridu b'mod assolut jikkontribwixxu. Ma nix nitolbu aħna illi jadottaw fil-preżent din il-fażi eh, ta' ta' assolut, però huwa bżonn jus illi iħaffu il-tnaqis ta' emissjonijiet sabiex ikun hemm tnaqis sal-2020. Dan sabiex nirrispondu għat-tema business as usual. Sabiex niżgurabu kol it-tnaqis fi żieda tat-temperatura hemm bżonn nirrispettaw dawn il-miri sal-2020 u mbagħad sal-2050 irridu nippruvaw naslu għal rata ta' 50% fit-tnaqqis ta' missjonijiet. Huwa importanti ħafna illi il-pajjiż li qed jiżviluppaw jinaqsu l-emissjonijiet tagħhom tal mod illi nilħu dawn il-miri jekk ambizzjużi. F'Bali il-partijiet eh, ikkonċernati qablu illi l-pajjiżi li qed jiżviluppaw kellhom jieħdu miżuri ta' tnaqis ta' emissjonijiet permezz ta' jnuna teknoloġika kif ukoll materjal eh, li ġemmi pajjiżi industrializzati u bekk l-Unjoni Ewropea proponiet li pajjiżi qed jiżviluppaw illi jistabilixxu numru ta' proġetti nazzjonali ta' żvilupp illi waslu għal nuqqas ta' emissjonijiet u nuqqas fil-settur e, prinċipali ekonomiċi, ġifiz jekun hemm proġetti ta' tnaqqis emissjonijiet u dawn il-proġetti nazzjonali mbagħad jerġgħu jiġu inklużi f'serje ta' azzjonijiet u attivitajiet speċifiċi. U dawn il-proġetti se jinkludu wkoll azzjonijiet illi jistgħu jiġu attwati permezz ta' riżorsi nazzjonali. Jistgħu jiġu attwati grazzi għal xiri tal missjoni ta' diossidu tal-karbonju u jiddependi wkoll fuq għajnuna teknoloġika illi tasal mill-ekonomija pubblika. Issa fid-dawl ta' dak li ntqal qabel, fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi, ħajkun meħtieġ ukoll noħolqu mekkaniżmu, mekkaniżmu rapidu illi fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal valutazzjoni ta' ħtiġijiet imbasra u mbagħad twassal għal alternattivi kollha eh, disponibli sabiex ngħinu ta' programmi appoċ ekonomiku mill pajjiżi sviluppati għal dak li xaqsa azzjonijiet li trej tresqom il-pajjiżi qed jiżviluppaw għatna jissa missjonijiet u qed naraw ukoll il-progress fil-konsultazzjoni ma' l-Istati Uniti dwar il-pakett tal-klima u għadu vod ukoll għal fatt illi ma kienx possibbli in res u nimbotaw dawn l-azzjonijiet għal daqstant provajna nippreżentaw komunikazzjoni dwar il-finanzjament tal-miżuri tal-politika favur il-klima. Fid-daw tad deċiżjonijiet tal-aħħar konsil in-naħa Ewropea lesta tippreżenta kwoti ta' riżorsi pubbliċi. Il-Konsil ipproġeda l-valutazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni u għal daqstant se jkollok daqs 10 biljun euro sabiex nizguraw il-kapitolula tal-spejjes tal-pakket tal-klima f'pajjiż li qed jiżviluppaw. Iġifieri l-ispejjeż miżjuda u dannu se jkunu kopertja grazzi għal numru ta' miżuri nazzjonali ta' dawk il-pajjiżi bħala kwis tal-gassijiet li jikkawżaw l-effett serra u anka finanzjament fuq livell internazzjonali. Il-livell komplessiv ta' appoġġ internazzjonali se jkun ta' madwar 22 biljon euro fuq livell annwali sal-2020 jekk din iċ-ċifra tiġi konsidrat ma twet il-disponibilità tal-emissjonijiet u anka l-korresponsabilità tal-pajjiż li qed jiżviluppaw u jħed jistejara l-kwota tal-Unjoni Ewropea se għaddi minn 2.5 miljun euro fl-2020. Forsi dan nista' nispjega aħjar jekk isiru mistoqsijiet dwar dan il-punt. Imbagħad il kummissjoni se tippreżenta proposta għall-Unjoni li tistudja wkoll dak illi intuża fil-budget pubbliku hawnhekk ukoll qed nitkellmu dwar involviment tal-Parlament Ewropew imma wkoll l-idea ta' fond għall-ambjent tal-klima u mod kif nistaw niżguraw kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi membri illi jieġu integrati mal-isforzi komunitarji. Kif iddefinixxa l-Konsill Ewropew issem bżonn ukoll appoġġ finanzjarju mhux biss wara l-2013. Għal daqstant, għal dan il-għana periodu 2011-2012-2013 ġi propost finanzjament eh, b'saħħtu minn ħames għal 6 biljun fis-sena sabiex niżguraw għajnuna l-pajjiżi li qed jiżviluppaw u aħna qed nibbażaw ukoll niddependu fuq il rita tajba tal-Parlament sabiex niżguraw li dawn il-miri jintlaħqu fuq il-klima wkoll sabiex il-kontatti li kena mal kollegi tal-Parlament għaw intom għandkom għandka komunikazzjoni ma' parlamenti oħrajn, nafu li jitkellimtu ma' membri tal-Kongress Amerikan, tajb ikun nafu kol xi żviluppi kien hemm u manka ma' dinja tal-ambjent u ma' soċjetà eh, f'sens wiesa. Xtaqtu kol ringrazzjakom għall-isforzi tagħkom għal-isforzi eh, matul dan iż-żmien ukoll għal-kollaborazzjoni eċċellenti li dejjem kellna. Barra minn hekk, Jina nilqa feħ l inizjativa ta'kom l-istrateġija Ewropea fid-daw tas summit ta' Copenhagen. Jina b'mod partikolari naqbel ma l-istedina tal-Parlament Ewropew l-Unjoni Ewropea sabiex nilqu ftajim f'Copenhagen illi jindirizza il-mira tal-sida ta' tnej ta' zewġ gradi Celsius illi qed jiġi imsemmi mill-pajjiżi kollha Għal dan ir-rigward b'sodisfazzjoni l-Kommissjoni ħadet nota tal-proġett ta' riżoluzzjoni tal-Parlament u anka tal-appoġġ appoġġ effettiv ta' soluzzjoni li tkun ibbażata fuq issu kif ukoll tal-mekanizmu ta' reviżjoni u żvilupp fid-dawl ta' ftehim fil-ġejjieni. Dak li għandu xaqsam tnaqqis emissjonijiet il-ġajin mill-deforestazzjoni u għal-tnaqis fil-żona forestalja darba uħra xan najdu illi ħanaħnmu sabiex jittieħdu miżuri u kol modelli rigidi fuq livell ambientali illi jippruvaw jiżguraw il-sopravivenza tal-biodiversità ħna kol naqblu meta najdu illi tibdil fil-klima tfisser teddida globali, teddida rridu naffrontaw, pero ma nix ninsew anka fid-dawli li sena d-dila ħajkonna s-sena dinjija l-biodiversita illi l-aspet liħor fundamentali huwa illi it-telf ta' biodiversità hija tiddida d-dinja kollha. Ma nafx forsi mbagħad nista' nirrispondi mistoqsijiet eventwali jew tasbu li aħjar nagħmel dikjarazzjoni issa. Għal dak għandu xaqsam il-carbon leakage. U importanti li nisqu li din id-deċiżjoni għandha l-intenzjoni illi kunem naqis 20% fej pajizi ma jimpenjawx ruħom għal tnaqis. U suġġett esplicitament għal revizjoni qabel 2014 fid-dawl tal-riżultati ta' Copenhagen sa' 30 ta' ġunju 2010 il-Kommissjoni fid-dawl ta' riżultati tal-negozjati internazzjonali sistammetti u il-Parlament Ewropew rapport illi jevalwa situazzjoni akkompanjata minn kull proposta eh, ġusta. Il-Konsill Ewropew il-ġimgħa li għaddiet ikkonferma illi l-lista se tkun riveduta fid-dawl tal-negozjati eh, tal-tibdil fil-klima din kotazzjoni diretta minn paragrafu 22 tal konklużjoniet tal-Parlament Ewropew tal konsell anzi skużawni. Proposta bħal din titjed deċiżjoni fuqha anke minn tal-Parlament Ewropew u mhix permezz tal-komitoloġija. Għadak xaqsam il-votazzjoni ta'kom issa dwar id-deċiżjoni fuq setturi li huma sposti għal carbon leakage saqt eh, Nisħafu il-fat li deċiżjoni hija legalment b'saħħi ta' nispjega fejn. Artiklu 10 a 18 jgħid li l-lista tagħmel referenza f'paragrafu 13 tiġi determinata wara li nieħdu konsiderazzjoni fejn l-informazzjoni rilevanti hija disponibbli. Salima Pont pajzi terzi li rappresentaw xċer b'saħħtu tal-prodotti globali f'setturi u setturi sekondari li huma taħt riskju minħabba carbon leakage li għandhom impensa biex jnaqsu emissjonijiet ta' gassijiet li kkawżaw l-effett serra u Salima Pont l efficienza tal-karbonja ta' stazzjonazzjonijiet dal-pajjiżi hija paragonabbli ma' dik tal-komunità. Il-Kommissjoni ħadet eh, konsiderazzjoni dispożizzjonijiet u anka la bots dwar carbon leakage li jieħu konsiderazzjoni f'permessa 22 iż-żewġ evalwazzjonijiet. L-ewwel punt. Fil-stadju preżenti l-Norveġa, Iżlanda u l svizzera biss daħlu f'impenn b'saħħtu sabiex inaqsu emissjonijiet f'setturi rilevanti. Dawn il-pajjiżi ma jirrappreżentawx xerb saħħtu tal eh, settur illi fissu riskju għal dak nużaqsam carbon leakage. Ġetini punt dwar efficienza tal karbon jew l-informazzjoni rilevanti bżon juża miex disponibli minħabba nuqqas ta' paragonabilità ta' definizzjonijiet u nuqqas ġenerali ta' informazzjoni globali fuq il-livell eh, meħtieġ ta' dettal settorjali. Billi deċiżjoni, la bozza ta' deċiżjoni jizkludi l-tlet pajzi li semmejt ta' l ufempen li naqsu emissjoniet ta' kasit li kazaw l-effett t-sera li mumiex xer deċiżiv ta' produzzjoni globali ma tagħmel l-ebda sens. U mem lebda ħtieġa li nevalwaw l-effiċenza tal-karbonju. Forsi uħut jinterpretaw eh, dal-pont mod differenti. Għal daqstant il-Kommissjoni ħadet passiħor mill-li meħtieġ. Is-tinisqarija bażat fuq eh, studju tal-Kommissjoni dwar effiċenza tal- eh, skont informazzjoni disponibli u fl-opinjoni tal-Kommissjoni informazzjoni miex biżejjed miex biżejjed b'saħħitha li tittieħed in konsiderazzjoni li studju se jkun disponibli se u dan se jkun disponibli mill-naħa tal-Kommissjoni. Il-Komitat tal-Ambjent finalment fil-mozzjoni tiegħu għal riżoluzzjoni dwar Copenhagen jgħid illi l-Unjoni Ewropea huwa l-unika entità reġjonali fid-dinja illi aċċettat miri vinkolanti għal kisba ta' tnaqqis ta' missjonijiet billi adottat daw billi adottat il-pakket dwar il-klima. l komissjoni taqbel ma' din l-isqarija u rizoluzzjoni ta' invju tistenna wkoll li pajjiżi terzi jitlu f'impenni vinkolanti sabiex ukoll jaqnaqsu l-emissjonijiet id-deċiżjonijiet fuq settur illi huma esposti għal carbon leakage ifissru li qed nanticipaw aħna. U għal daqstan deċiżjoni hija espliċitament suġġetta għal reviżjoni fid-dawl ta' riżultati ta' Copenhagen. U naħseb li dan huwa importanti. Ja. Danke, Herr Kommissar Dimas, für diese Präsentation, also klare Aussage. Grazzi, Kommissarju Dimas, għal dik l-istqarrija ċara illi wara Copenhagen se kunem revizjoni tal-lista dwar il-carbon leakage anki l-involviment tal-parlament. Eżis kollegi naħseb li kolħat għandu xaħġa xijajt u dan mux se jkun possibli hemm 26, eh, anzi 27 talba l-interventi il-lista tal-kellima issa maluqa u zgur eh, mux se jkollu ċans jitkellem kolħat għalek niproponi li kullħat jitkellem għal minuta u nofs. Senkun stret ħafna għax inkella ma jkunx ġust fil-konfronti ta' l-oħrajn. Karl Heinz Florence, minuta u nofs. Mistoqsijiet dwar Copenhagen ebda komment ġenerali mistoqsijiet fuq Copenhagen biss, ek Naħseb issa eh, naqas li minħin. ħin Sur Kummissarju dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea inti tkellim dwarha din. U eh, xtajdinna dwar il-strateġija negozjati 31 ġurnata qabel il-laqa ta' Copenhagen. U eh, x-sinjali pozittivi irċevejtu fejn se jkunu diffikultajiet il-biraħ fil-axija il-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti il-rappresentanti tal-Konsilju tal-Kommissjoni kellhom ukoll diskussjonijiet x'kienet l-istrateġija għan negozjati hemmhekk, is-Sinjura Linda McKevin malajr malajr sur komissarju ġimma li għaddiet fil-Konsill Ewropew ġew diskussi il-finanzi imma maħat ma deċida kem se jkun dan l-ammont, kem se tkun problema kbira din fil-negozjat internazjonali per l-Europa rida tkun fuq il-linja ta' uddim un l kwistjoni tal-karbon li kieġi li aħna se nivotaw fuqa, inti għat illi uh, atturi internazzjonali differenti se u koll innaqsu l-emissjonijiet tagħhom fil- fil-xur li ġejjien u bat nitamaw li jirrispettawhom dawn l-impenji. Jekk dawn ikollhom cap and trade system li tkun paragonabli ma' tagħna, dan ikun ifisser illi xaħut mis-setturi li hemm fuq il-lista tal-karbon li kiġ bħalissa jistgħu jitneħew minna. U tijat li din il-lista Eh, se titħol taħt il-proċess ta' kodeċiżjoni skont l-artiklu 10b. Sir Davis. Sir President, nittama li l-Komissarju se jkollu ċans li jerġa' jkellimna imma jekk le, nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzjah li l-tim tiegħu għax xogħol kollu li għamlu f'dan l-aħħar ħames snin. Naf li hemm ħafna frustrazzjonijiet, hemm ħafna kritika wkoll imma dwar l-aġenda tal-bidla fil-klima naħseb għanna għalfejn ikunu kburin għal daqsant grazzi sur kommissarju. Issa, specifikament dwar Copenhagen xarej ilu Andreas Kalgen għalenna illi il-mira minima biex wieħed jgħid li r-riżultati jkunu pożittivi f'Copenhagen u ftehim li jiżgura li jkun hemm miżuri li jidħlu fis-seħħ biex naraw li t-temperatura ma tollix iktar minn żewġ gradi ċentigradi u li mbagħad dawn il-miri ikunu jistgħu jsiru iktar ambizjużi skont l-iżviluppi li jsiru fix-xjenza u fit-teknoloġija. U issa kien hemm il-gvern pereżempju tal-Danimarka l-ġnus maquda illi eh, qalu illi dawn il-miri ma tantx huma daqshekk vinkolanti. Issa x'tama hemm illi ikonna struttura sabiex din il-konferenza tista' tiżgura li jas naslu għal ftejim. X'inhuma r-rekwiżiti minimi għal riżultat pożittiv issa? Grazzi, Sur President, u grazzi, Sur Kommissarju tal-li ġejt għamnek titkellem maħna. Mistoqsija dwar id-dibattitu fuq il-carbon leakage inti għat li l-lista li għanna qoddimna bħalissa tibqa valida għal tnaqqis unilaterali ta' 20% hija bbażata fuq il- prezunzjoni illi dawk illi li mhumiex parti mill-Ewropa joqogħdu bidejhom fuq żaqhom ma jagħmlu xejn. Inti li kont preżenti waqt in-negozjati x'inhi s-sitwazzjoni reali, x'inhu l-impenn ta' pajjiżi oħrajn. Inti għandek l-impressjoni li l-oħrajn huma qed jagħmlu xejn jew tħoss illi ħafna atturi oħrajn illi wkoll qegħdin eh, huma lest li jagħmlu il-parti tagħhom. X'in il-valutazzjoni tiegħek tas-sitwazzjoni reali? Inti għat illi din il-lista tal-carbon leakage se tiġi riveduta wara Copenhagen u li dan se jsir permezz ta' proċess ta' kodeċiżjoni. X'taħseb inti? Inti temmen bis-serjetà illi fil-proċess ta' kodeċiżjoni wara l laqgħa ta' Copenhagen eh, se jitneħħew ċerti setturi mill-lista jew tibża illi daw kollha li qed jagħmlu il-lobbies qed jgħidu dan huwa vantaġġ li jirbaħna u rridu nżommuh. Grazzi, is-Sur Lakowski. Grazzi ħafna, Sur President, nil-għaw kawnek mana, Sur Komissarju, grazzi tal-li ġejt tina għat mana il-konferenza ta' Copenhagen edha wara l-bib u għalek kiena nistaqsik. Meta nitkellmu n-negozjaw fid-dinja globalizzata, ħafna drabi nitkellmu nsemmu dwar l-Istati Uniti, il-Ġappun u ċina. Jiena naħseb illi l-ikbar problema se tkun l-Indja. Għandek xi informazzjoni dwar il-pozizjoni li qed tieħu l-Indja li hija ekonomija li qed tiżviluppa passi maġġel ħafna u li il- edha t-tnġas ħafna u koll. Sur Rossi. Grazzi, Kummissarju Dimas, jiena kont dizappuntat bl-intervent tiegħek għaliex ħsibt li inti kont se titkellem favur u anke ta' appoġġ il-Kumpaniji Ewropej. Inti tkellimt dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-Unjoni Ewropea għas kapitu tal-industrija garazziji mill-pajjiżi tal-iżvilupp li naqsu l-emissjonijiet tagħhom, imma dan flimkien ma' finanzjament li qed inħallsu aħna lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex nappoġġaw il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, jiġifieri biex nappoġġaw l l-innovazzjoni teknoloġika ta' dawk l-industri illi qegħdin jagħmlu kompetizzjoni l-industri tagħna. Aħna qegħdin inħallsu imprezi ta' pajjiżi terzi biex intejbuhom fuq livell teknoloġiku sabiex imbagħad jagħmlu iktar kompetizzjoni għal kumpaniji tagħna qed nobbligaw il kumpanijiet tagħna biex inaqsu l-immizzjonijiet tagħhom. Jekk dawn huma l-anijiet illi qed timponi il-Kummissjoni Ewropej jiena bħala Ewropej qed nibża eh, xejkun ir-riżultat tal-carbon leakage mill-Ewropa lejn pajjiżi terzi għamnek spejjes u għemmek kontributi biex nsaxħu l-industrija f'dawk il-pajizi terzi. Jina naħseb illi il-Kommissjoni Ewropea t-tazamina l-kosċenza taħħa jina kont għetni tama illi jinti bħala kommissarju tajdinna klim li e, ituna naqra tama biex jikonfortawna xiftit f'Ewropa li edha fi krizi. U mux illi naraw kif sen saħħu l-kompetitturi tana għaspejjes tal-industrija tana. Is-Sur Zejba. Grazzi ħafna, Sur President. Nuża ftit sekondi mill-ħin li huwa allokat li li biex nirringrazzja lill kummissarju għax-xogħol li għamel fi kwestjonijiet li rigwardaw l-ambjent. Nixtieq na insaqsih kif set eh, se tkun involuta il-delegazzjoni il delegazzjoni tal parlament Ewropew fin negozjati ħafna kollegi li sejrin Copenhagen. Kif se tinvolvu l-inna pala rappresentanti tal-ċittadini b'mod effettiv Tieni mistoqsija. Se jkun hemm ħafna atturi kbar li ma tantxu ma akkaniti li naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, x-kriterji se tapplikaw jekk intom tridu toħolqu u twaqfu sistema li tkun paragonabli. it tielek mistoqsija Il-problema tal-ekonomija tagħna hija li permezz ta' din is-sistema ħafna riżorsi finanzjarji qegħdin jintilfu u qed jintilfu mill-qasam tal-investiment fi bnadi oħra dan ma jsirx. Kif nistgħu niżguraw li l-kumpaniji jibqgħu fidejhom ikollhom dawn ir-riżorsi finanzjarji sabiex issir dan l-investiment u danna fl-isfond ta' eh, l-ekonomija, tal-qada tal-ekonomija dinjija Sur President, grazzi Kommissarju, jina ovvjament ninaqat ma dawk illi faħruk u ringrazzjawk. Imma fil-kontessa tħejja l għata Copenhagen jiena. Eh, smajtu kol dwar ir-rwol tal-foresti fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Jina nishtiq nkun naf inti x'taħseb għaliex fil-ġlieda kontra deforestazzjoni eh, spiss ninsew ukoll il-promozzjoni ta' industrija tal-foresti sostenibli fl-Unjoni Ewropea dan ukoll jistħoqlu illi nisħu fuqu fir-rigward deforestazzjoni anki jekk il-kwestjoni ta' ftehim internazzjonali fuq il-fonti ta' finanzjament meħtieġa għadu fil-qalba tal-problema, il-kwestjoni ta' responsabilizzazzjoni ta' pajjiżi tropikali fl-implementazzjoni u fil-kontroll ta' programmi nazzjonali tal-ġlieda kontra deforestazzjoni jistħoqlu li wieħed isemmih fil-kontest tal-inizjattiva Red, per eżempju, fejn għanna naslu u kem għandhom kem għanda nipretendu minna tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw x'inhi tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex tara li dawn il-pajjiżi jkunu involuti dawn il-pajjiżi jkunu involuti wkoll u anki f'dak li rigwarda l-kooperazzjoni esterna il-President jinterrompi il-kellim, il-sur Pererio. Grazzi, sur President, sur Kommissarju. Jena mm, nirringrazzjak ta' kem tajt kas e, tħassib tal-ċittadini fil-Mediterran dwar l-iskart radioattiv e, li post eh, partikolari dawk il-vapuri li jerqu dan l-iskart eh, radioattiv ġo fihom. Jiena smajt b'attenzjoni dak li inti għattinti, inti, semmejt ħafna eh, problemi li qed tiffaċċa l-Ewropa u li huma wkoll fuq l-aġenda tal-Kummissjoni tal-Ewropa infisa u li huma ovvjament tal-qalb ħafna il-xogħol li jsir fiħdan dan il-Kumitat Naħseb illi anki il permezz tal-mistoqsijiet li saru lek inti tista' tgħidilna kif nistgħu nimxu il qudiem L-Ewropa f'Copenhagen naħseb illi wara dik il-laqa se jkun opportunità illi uh, eh, niddiskuta ħafna dwar dak li jkun ħareġ minn dik il-laqa Aħna irridu biss nikkonċentraw issa fuq il-bidla fil-klima u eh, dak li semmejt inti ma kienx propju suġġett li qed niddiskutu hawnhekk. Grazzi ħafna dejjem pjaċir kbir illi uh, nilqawk fosna hawnhekk issa fid-dawl tal-laqa ta' Copenhagen. hemm ħafna opinjonijiet diverġenti xaħut jgħidu illi qegħdin nitbedu mill-idejat oriġinali qed u nivvintaw standards differenti, diffiċli illi mill-Istati Uniti jaqblu mana fuq xi punt għaliex is-Senat ma mhux se jilħaq jivvota is-sitwazzjoni domestika politika fil-Istati Uniti hija waħda diffiċli u għalhekk il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea forsi għandha tkun riveduta fid-dawl ta' dan kollu. L-Istati Uniti rridu innaqsu l-emissjonijiet tagħhom imma ma jridux jieħdu impenji vinkolanti. Il-Kamra tar Rappreżentanti diġa resqet dokument dwar il-protezzjoni tal-foresti u l-Unjoni Ewropea l-esta li tiħu passi simili? Mr. Panejataf. Grazzi. Jina nishtiq najt kelmtejn dwar il-delegazzjoni u l-missjoni f'Washington, kelmtejn biex najdilkom din kienet delegazzjoni minn eh, formata minn ħames membri tal-Parlament Ewropew, inkluż is-Sur Joe Leinen. Kienet missjoni diffiċli, kontroversjali, kien hemm diskussjonijiet diffiċli ħafna, imma fl-aħħar irrid ngħidilkom illi l-affarijiet tiebu bil-kontribut partikolari ta' Sur Leinen illi waqt konferenza stampa diffiċli ħafna ikkonvinċihom li din hija xi ħaġa utli għalihom ukoll għall-Amerikani, l-Amerikani huma nies eh, prattiċi ħafna u s-sur Leinen eh, insista magħhom. Għalhekk naħseb li hemm bżonn li dan id-dialogu jitkompla, jissaħħaħ u dan jagħti riżultati tajbin għalina l-koll. Grazzi ħafna għal dak il-kompliment jgħid is-Sur Lajnen. Tkun ħaġa tajba kieku uh, fil-konferenza jirna xilna niftemu ma l-Istati Uniti li wassal għal xi progress dan il-kontest. Is-Sur Van Dawa. Nilqawk mana, Sur Kommissarju, aħna naqblu Eh, u nappoġġaw l-appoġġ li inti stess ettati għal laqa ta' Copenhagen, ġlieda kontra il- il-ġlieda kontra deforestazzjoni, il-ħolqin ta' suq tal-karbonju, et, et nara em problema fil-fatt bl-interpretazzjoni bosta lingwi Għedin tisimaw l-interpretazzjoni bil lingwi kollha? Kollega, jekk joġbok, kompliz għal affarijiet naħseb illi tranġaw. Il-kellim issa m'għandux mikrofonu, Mela, surdima, senti kellek raġuni semmi deforestazzjoni, għandi mistoqsija lek dwar dan deforestazzjoni bżonn li noħol u suq tal-karbonju, imma dan xorta jinvolvi ħafna riski u l in ta' dan is-suq. Umbat xġara mill-50% tnaqqis tal-deforestazzjoni jekk dan is-suq ta' karbonju ma jinħol ma jinħolox. X'taħseb inti dwar dan? Għandek xi proposti konkreti x'tagħmel fir-rigward ta' deforestazzjoni? Grazzi ħafna. Jena wkoll mhux se nitkellem dwar il-fjuri imma dwar il-foresti. L-Unjoni Ewropea taqbel li l-pajjiżi industrializzati jużaw ir-red credits biex innaqsu il-miri domestiċi tagħhom sa' sena 2020 u kif jista' jsir dan mingħajr ma nimminaw l-integrità ambjentali ta' tnaqqis u l-kisba ta' dan lan ta' żewġ gradi ċentigradi u mbagħad f'Bangkok kien issemmew il-protezzjoni tal- eh, tal-foresti dan il-klim itħalla barra mit-test u l-Europa favur kienet favur f'Bangkok un bat wara qalet illi kien żball u għalhekk nittama li eh, f'Barcellona eh, dan il-klim jerġa' jiddaħħal fit-test imma sissa għadhom ma, ġewx inklużi fit-test għalhekk forsi il-kummissarju jista' jagħtina l-kelma tiegħu illi dan il-klim se jerġa' jiddaħħal fil-ftehim. Sur Peter Lise. Grazie, Sur President. Jina ninaqat ma dawk li irrengrazzjaw il-Komissarju Dimas għal kooperazzjoni eccellenti li kena tul dam l-aħar sentejn. Jina nishtiq najt l-Komissarju li għamil xol eccellenti fuq il-carbon leakage imma anki fil-rigward tal-finanzi u l-finanzjament il-Komissjoni u koll għamlet xol siwi ħafna il- semmew u koll il-setat budgetari tal-Parlament Ewropew jekk se jintnefqu il-biljuni il-parlament irrid jiżgura illi il-flus jintefqu fejn suppost u li jintużaw għal protezzjoni tal-ambjent. Issa, grazzi ħafna sur komissarju u jiena għandi żewġ mistoqsijiet. Il-mistoqsija ta' Sur Zejba. x'inhuma il kondizjonijiet li taħtom l-Ewropa taċċetta li tgħaddi minn 20 sa 30% ta' tnaqqis U xenajdu dwar il-trasport, il-trasport bil-bahar, għalix dan huwa bil-kemm imsemmi fil-dokument. Għalix memx mira iffissata. Naqis ta' 10% ta' trasport blajru huwa għan fli huwa ftit ambizzjuż. Fil-plenarja is-sena li għaddiet meta aħna ddiskutejna il trasport blajru, il-Kummissjoni kienet wedet jekk joġbok irrid nagħmel din il-mistoqsija. Kummissarju dik il-proposta għada ma waslitx u kemm seddum biex tasal? Signora Grostet, Grazzi, Sur Kommissarju, jena nishti immur lura għal problema tal-carbon leakage. Aħna rridu nirrispettaw l-impenji tagħna u nevitaw il-carbon leakage issa trattati internazzjonali ma jagħmlux distinzjoni bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u ma jeħdux f'konsiderazzjoni l-pajjiżi li qed jiżviluppaw imma li huma l-iktar avvanzati fosthom iċ-Ċina li qiegħda tikber malajr ħafna imma pajjiżi bħal ċina, l-Indja u l-Brażil mhumiex meqjusa bħala pajjiżi li jridu jagħmlu l-istess forz li qed jagħmlu li qed nagħmlu aħna biex innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra. Jiena nixtieq nkun naf x'in il-pożizzjoni tiegħek fuq dan il-punt u mannix b'mod effettiv li fil-kriterju li aħna se nużaw biex niddeċidu jekk Copenhagen ikun xirnexxa jew le, mannix inqisu ukoll l-isforzi u l-impenji illi rridu jittieħdu mill-Brazil, iċ-Ċina u l-Indja. Merci beaucoup, Edith Estrada. E, signor Estrella. Grazzi, Sir President. Kummissarju, nixti l lura għal punt dwar kif ser nifinanzjaw dan kollu. Jidher li mjux preċiż. U hija ċra kruċjali kien xinna nil-uftajim globali. Il-fondi meħtieġa u magbar, pero għaw min mux jaqbel li għedin nitkelmu dwar 50 jew 60 miljun euro fis-sena. Kemm ser ikonna bżonn flus biex nattataw għall iżviluppi u tibdiliet fil-pajjiżi li qegħdin jizviluppaw, min ser jħallas dawn il-flus għaliex mhux l-Unjoni Ewropea biss trid tagħmel dan. Issa parti minn l-Unjoni Ewropea. Il-budget diġà eżistenti għall-iżvilupp eh, għall għajnuna tal iżvilupp ser jiġi intużat jew inkella ser jkun hemm flus addizzjonali li se jkunu ġejjin minn x'imkien ieħor. Grazzi ħafna, Sir President, grazie Kommissarju. Inti taf il-pozizjoni tiegħi x'inhi dwar in-nuqqas ta' klawsola ta' ekwita għal dak għandu x'jaqsam il-proposta għal pajjiż li qed jiżviluppaw. Fit-taħdidiet ta' Barcellona, uħut mill-pajjiżi Afrikani ħarġu mid-diskussjoni. X'tista' tajli dwar dan sur Kommissarju, grazzi. Dankeschön. Corinne Lepage. Grazie. Grazzi, Sur President, grazzi, Kummissarju. Jiena nixtieq nagħmellek mistoqsija dwar carbon leakage u nixtieq nkun naf jekk permezz ta' din il-lista il-Kummissjoni kelli xi idea dwar x'kienet se tirrappreżenta din jekk għandix idea preċiża tal-numru ta' tunnellati ta' karbonju illi uh, b'dan il-mod se jaħarbu mill-sistema ta' l-irkantar u l-konsegwenzi reali ta' din il-lista. Grazie, Michel Tremopoulos. Efkar κύριε Πρόεδρε. Eh, Parakoluzzumat. Grazie, Sur President. Aħna qed insegwu ix-xogħol tal-Kummissarju Dimas u nittamaw li anke l-madan tiegħu jiġi aġġornat. Però qed naraw attentat kontinwu illi innaqsu mill dak li kisab il-kop mistax fil-bidu qabel kont ngħidu fuq trattat u mbagħad deċiżjoni Hessa nitkellmu fuq dikarazzjoni politika biss, kif intqal il-bira fil-Konsil Ewropew fil-Konsil Ewropew Barcellona. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tas-Summit ta' Copenhagen irrida li nadottaw proposti tal-Komunità Internazzjonali li nuru li aħna mexxejja fl-isforz ġenerali kontra t-tibdil fil-klima. Madonna kollu, Dan nsibuħ ukoll fil-rapport tal-NBC għalhekk il-pajjiżi kollha għandhom inaqsu tnaqqis tal- b-40% sal-2020 u 80% sal-2050 jekk iridu tassew li ġildu mod effettiv il-tibdi fil-klima. Barra minnek, fil-kas illi jirnexxina niksbu sejm internazzjonali u l-Unjoni Ewropea tkun tista' iżżid il-mira ta' tnaqqis bi 30% u iktar, nistaqsi se jkunu l-miżuri proposti mill-Kommissjoni illi għandhom jiġu aġġornati u għalima mod il għalima raġuni l kommissjoni trid miri eh, speċifiċi u kol, tkellimna dwar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 ser tiġi verifikata u jina nishtiq nkun naf xi tfisser din il-verifikazzjoni ser ikun hemm setturi ġodda miżjuda fil-lista jew inkella setturi ġa eżistenti ser jitneħew mill-lista. U x'tip ta' time frame ser, ser natu? Meta l-Kummissjoni ser toħroġ blista ġdida wara Copenhagen? Jien ukoll nixtieq nkun naf jekk hemm pjan B jekk il-maġġoranza tal-parteċipanti ma jaċċettawx il-proposti tagħna b'mod partikolari eh, dawk li jinniċċu l-iktar. X'ser nagħmlu f'dan il-każ? Is-sur Xoder jogħġbok. Grazzi, għandix domandi sur kummissarju. L-ewwel dar waħda hija dwar finanzjament. Qed nitkellmu dwar żewġ perjodi 2010-2011 u 12 u l-perjodu li jibda mill-2013. Sur Kummissarju, inti tappoġġa l-idea li fl-ewwel perjodu bejn l-2010-2012 l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jinkontribwixxu għal finanzjament fuq bażi volontarja. It-tieni, periodu li jibda mill-2013 inti taqbel mal pożizzjoni li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jikkontribwixxu għal finanzjament skont is-saħħa ekonomika tagħhom? It-tielet domanda. il-savings tal-emission quotas qabel l-2012 u wara l-2013 hija xi ħaġa li nappoġġa. Finalment l-Unjoni Ewropea qalet li trid naqas l-emissjonijiet u qed titlob biex jaqsu l-emissjonijiet. ċertu stati membri ma kienx ser jinexxilhom jilħuq daw ċertu għanijiet u din hija xi ħaġa li jiena nixtieq nuri lill kollegi tiegħi. Signora Dabrun. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja lill kummissarji lill kummissarju tal-li ġie u tal-li kellimna dwar ir-riżoluzzjoni proposta. Nixtieq insaqsi żewġ domandi. L-ewwel waħda hija dwar ir-riżoluzzjoni. X'taħseb dwar il-paragrafu 18 dwar il-kontribut kollettiv mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u li m'għandux ikun hemm 30.000 miljon euro kull sena. Nishtiq ukoll nikkommenta dwar il-protokoll ta' Kyoto ser jiġri wara fid-dawl tal-kummenti tal-EU Stance Bangkok. Tixtieq jekk jogħġbok tista' tikkommentana dwar dan il-punt. Grazzi. Grazzi Sur Jorgensen. Sur Komissarju nixtieq nixtieqek tispjegalna eżattament x'tip ta' data il-Kummissjoni użat meta kienet qiegħda tissessja il-mitigation targets ta' Norveġja, l islanda u l svizzera x'tip ta' data ntużat kienu s-sorsi. U wkoll x'data għad għandkom bżonn biex tagħmlu l-istess assoċjal tal-Brażil, l-Awstralja, il-Ġappun, l-istaw il-pajizi li u koll għandhom miri ta' tnaqis. Jekk għat mandkom xie dejta xarta wahda għandkom xie idea ta' fejn sejra din id-direzzjoni, x'indikazzjonijiet għandkom u għabbażi ta' dawn l-indikazzjonijiet tistaw tgħiduna x'taħsbu li ser jiġri, x'inhu mal-prospetti anka fuq il-kwistjoni tal-carbon leakage. L-aħħar domanda hija xi ftit differenti inti li aħna għanna l-obbligu tal-mira tal-żewġ gradi. Dan ifisser li l-pajjiżi kollha li qegħdin jiżviluppaw li jridu inaqsu madwar 25 40%. Issa fir-rigward tal-miri tagħna xi fissru għall-Amerika għall-Istati Uniti tal-Amerika hija din xorta waħda mira realistika? Nixtieq nirringrazzjak ta' ħafna kooperazzjoni u eh, konflitti anka tajbin u nixtieq nsaqsik domanda, kif ser tassigura li l-Istati Uniti ma timminax din il-kwistjoni kollha? Nistaw forsi namlu ftehim mm, separat ma' stati differenti fl-Istati Uniti u biex dawn ikunu jistaw jimxu mana u jkomplu bil-pjan tagħna. Inti taħseb li it-target ta' żewġ gradi nistaw nilħuh permezz ta' tnaqqis ta' 20 fil-mija? U xinu ma l-kriterji biex niksbu 30%? Dil globali ma l-Istati Uniti li mumiex parti minnu? Xan għamlu, xin il-definizjoni ta' dan issa dwar il-carbon leakage? Kif ser tirevedi il-lista meta jenaqdu pajizi oħrajn u kif ser tevita il-fat li l-industrija miex ser tinvesti għaliex dak il-mod huma jistgħu xorta jibqgħu jilħu l-kriterji tagħhom. U allura mhux aħjar ikonna lista abbażi ta' l-aħjar l-aħjar għaxra. Mbagħad xiġri meta jkun hemm settur f'settur bħal pereżempju jkollok sustanza ta' fertilizzanti li tilħaq il-kriterja, pero l-oħrajn ma jilħuwiex. Allura ser jagħmlu dawn ser ikunu wkoll esposti għal carbon leakage. Grazzi. So επίσης και σαν την Grazie Kommissarju, u grazie ħafna anka lilek jina xtaqt najt li pajizi u għagburi għax-xogħol li inti ressaqt fl-aħħar snin. Dmir tiegħi ngħidu dan, però pont iktar konkret fl-aħħar laqgħa tal-G20 fl-aħħar summit ittieħdet id-deċiżjoni illi naddu għal tnaqqis dak nifxaqsam il-kombustibli mm, meta paragunat ma dak li għamlu pajjiżi oħrajn. Itkellmu fuq 330 biljun euro fis-sena u appunto l sforz l-Aġenzija tista' twassal għal limitazzjoni ta' 10% tal-emissjonijiet tal-2050. Fejn ħajmorru dawn il-finanzi? Nitkellmu fuq finanzi għal konsum ta' zejt għal pajjiżi li jipproduċu zejt ukoll informazzjoni għal dak nixtaqsam mill-blit il-kbar. Allura mis-sosjeti għajedin. Dwar il-kwistjoni tal-enerġija u dawn il- eh, dan it-tneħħidin il-ħela bla razzam, dan huma kwistjonijiet li jitqajmu wkoll f'Copenhagen fil-ambitu tal-qasam eh, nazzjonali jew ħanħallu kollox pendenti. Dankeschön, Christa Klaas. Dankeschön, Herr Kommissar. Kopenhagen wird nicht einfach, denn wir brauchen alle. Grazie, Kopenhagen se tkun meta sempliċi domanda tiegħi però hija kif il-Kummissjoni ser tassigura li il-fondi a dispożizzjoni ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ser jiġu jiġu minn fuq b'mod tajjeb. Transfer ta' teknoloġija u pjanijiet ta' dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jiġu jittieħdu konsiderazzjoni. Issa fir-rigward ta' transfer of knowledge u teknoloġija aħna rridu nassiguraw li ma nerġawx nirrepetu l-istess żbalji. Għandna bżonn ta' konsistenza. Kulħadd pereżempju għandu bżonn ta' faċilitajiet ta' tisjir. Iva, però mbagħad fir-rigward tal-enerġija mix-xemx iridu nagħmlu passi avanzati u nassiguraw li dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jistgħu jikkontribwixxu għat tnaqqis fil-bidla fil-klima. Irridu kollha niġbdu l-istess ħabel biex bekk il-koll nindunaw li qegħdin fl-istess sitwazzjoni u rridu naħdmu għall-istess għanijiet. il-lista tal-carbon leakage li se nivvotaw tal waqt huwa importanti li aħna bħala Ewropa nżommu f'moħħna dawk is-setturi l-iktar mill-quta jekk ma jkunx hemm ftejim u ovvjament il-koll nittamaw li jkun hemm ftejim, il-Kummissarju qal li l-lista mbagħad tkun adattata semma wkoll il-Kunsill il-konklużjonijiet tal-Kunsill imma Eh, għal-revizjoni tal-leġislazzjoni fissa qed jitkellmu dwar eh, li dan se jsir f'Ġunju tal-2010 dan irid isir flimkien mal-Parlament permezz ta' proċess ta' kodeċiżjoni x'jaħseb il-Kummissarju dwar il-kalendarju. Jiena nixtieq illi tuni iktar informazzjoni dwar dan suġġett. Grazzi. Jevgen kom tibet komma kommissær Dimas, de taler om, at vækstøkonomierne skal være bærende i... Nishtiq ngħid ħaġa at være fondi Kummissarju Dimas. Inti qed tgħid li pajjiżi industrializzati għandhom jagħmlu kofinanzjament. finanzjament tal-reduzzjonijiet tal-emissjonijiet. Tista' tgħidli xi ħaġa aktar speċifika dwar dan it-tieni punt. Il-Kummissjoni titkellem dwar l-implementazzjoni ta' miżuri simili għal ilma tajjeb għax-xorb. Tista' tgħidilna xi dwar dan jogħġbok. Senior Swija. Oui, merci, President. Grazie, Sur President. Malaj malajr li wieħed innaqqas emissjonijiet tajjeb fwis imma naħseb irridu naraw x'inhuma wkoll il-mezzi li wieħed jistgħmel dan b'mod naturali ġifieri l-ibħra u l-foresti il-semma wkoll il-problema ta' deforestazzjoni u għalhekk aħna qed nitlaqtu negattivament bl-istess ħin il-foresti qegħdin u jiġifieri jipproduċu CO2 Grazzi tal-li qed tieħdu viżjoni globali ta' din il-problema ġifiri il-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-ħarsin ta' dawk is-sorsi kollha illi b'mod naturali jistgħu jiġbdu u jattiraw l-emissjonijiet jew naqsu l-emissjonijiet ta' CO2. Għandi disciplin. Uh, Kien hawn 28 persuna li tkellmu. Grazzi tal-li fil-qosor. Komissarju ma nafx kif se tirrispondihom, però l-Komissarju ħanota ta' kulħadd, ta' domandi ta' kulħadd u naħseb li forsi tista' tiġbor fil-qosor ir-risposti tiegħek. Forsi nistgħu nibdew bil-carbon leakage u tirrispondi dawk id-domandi u jom fil-qosor mela kemm jista' jkun. Nitlob li l-interpreti jekk għandhom xi ftit iktar ħin għalina wara n-nofsija jider li edin ħames minuti l-ura fuq dak l arloċ ċek joġbok su komissarju? U il-carbon leakage ma ninsewx. Li għet nimplementaw għawnek u għadak li ftemna dwaru fil-proċess ta' kodeċizjoni. Iġviri pala parlament u konsil. Għalċi proposta inizjali ta' ma kienieċ kif inhi. Madana kollu. Ek kifet nimplementaw issa din id-direttiva, xtaqt najt illi aħna attenti ħafna sabiex naraw xajdunna dawk li qed l pariġi legali. U nippruvaw inkunu fiqbil ma dak illi s-servizzi legali tgħidulna. Jiena nifem tajjeb il-intom ukoll għandkom kom il-pariri legali ma rajtonx il-daw l-individwi, però dan huwa skont dak li proponejna. The main question is whether Id-domanda ċentrali għajek jekk din il-lista tistax tiġi reveduta jew le, jekk nistgħu x'inżidu setturi oħrajn jew neħu xi setturi, x'nistgħu nagħmlu. Skont l-assessjar li se suppost se ġisir sa ġunju sal-2010 u wara l-assessjar tal ftejm ta' Copenhagen, tal ftejm ta' Copenhagen u r-riżultati tiegħu u ovvjament ukoll permezz tal-kodeċiżjoni, il-proċedura tal-kodeċiżjoni. Dan huwa dak li ġie miftiem meta aħna diskutejna d-direttiva din dan huwa dak li għandna nagħmlu. Stant jiena nispera li jentom tivvutaw skont dak li taħsbu li huwa importanti biex bekk ma nxekklux il-proċedura. Jiena għandi ħafna domandi, ħafna dikjarazzjonijiet li huma ferm importanti. Provajt niġborhom kollha f'daqqa biex inqassar. Nixtieq nibda' il-domanda ta' Vittorio Prodi dwar eh, il-fat li l-biraħ rifjutajna l-pajizi afrikani, ġew rifjutati pajizi afrikani biex eh, fi diskussjoni ta' Barcellona. Qabel ma pajizi sviluppati jikommettu ruħan fuq ċertu għanijiet. Ovvjament jiena nixtieq ngħid li aħna naqlu bisħiħ ma' pajjiżi Afrikani, dak huwa dak li rridu aħna wkoll, però jekk inxeklu diskussjonijiet ta' kwistjonijiet aktar importanti jew diskussjonijiet oħrajn importanti miħux laħjar mod ta' kif nipromuovu id-diskussjonijiet. Dini għal-raġuni għaliex f'dan il-grupp Afrikan Id-deċiżjoni ma teħdiġ minn pajjiżi Afrikani bħas Sudan iżda wkoll Saudi Arabia, il-Bolivja, il-Venezuela, pajjiżi oħrajn li m'għandhomx wol daqshekk kostruttiv fin-negozjati. Però nispera li jinsolvu il problema Issa domanda simili relatata dwar Dwar Bangkok, hemm xi kwistjonijiet. Però aħna ngħidu li nipreferu dokument wieħed legali. U se nispjegalkom għaliex aħna nipreferu dan. Ma nix ngħidu li aħna neskludu kollox il-bqija, però nipreferu. preferu din mhijiex eżattament akkuża tal-Unjoni Ewropea għaliex aħna liktar li aħna favur Kyoto. Aħna il-koll ħdimna ħafna u kena kooperazzjoni vera tajba fl-aħar snin u ksibna ħafna affarijiet fil-rigward ta' kwistjonijiet ambientali u dana minni grazzi tal-appoċ ta'kom. Grazzi għal Parlament Ewropew minar il-Parlament Ewropew u l-appoġġ tal-NGOs ma kienx ser ikonna riżultati li ksibna. U dak li qal il-President Barroso kien li l-iktar ħaġa sabiħa li kellna sissa kienet dak li ksibna fil-rigward tal-bidla fil-klima f'din il-Kommissjoni. U issa naraw ser jiġri fil-futur. Jena nispera li l-affarijiet imorru tajjeb għaliex il-klima mhux se tkun dominanti mhux biss l-Unjoni Ewropea iżda b'mod globali, mhux biss għal raġunijiet ambjentali iżda wkoll għal raġunijiet ekonomiċi, għal raġunijiet ta' sigurtà. Hemm ukoll serje ta' raġunijiet oħrajn. U jiena żgur li l-Kummissjoni ser tibqa' dejja fuq l-istess linja mill-ħabib tiegħi mill-Greċja s-Sur Tomopoulos nixtieq ngħidlek li l-mandat tiegħi ser jiġi rinnovat aħna kena l-elezzjonijiet ġewwa l-Greċja. Il-gvern iddeċieda skużawni, il-mandat tiegħi ma naħsibx li ser jiġi rinnovat minħabba dak li ġara ġewwa l-Greċja, però ser ikun hemm kummissarju ġdid li ser ikompli x-xogħol tajjeb li diġà sar fi kwalunkwe portfolio li jingħata lilu. Issa fi rigward ta' Kyoto, kif diġa għed, l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar supporter ta' Kyoto. Aħna aħna tkellimna dwar ratifikazzjoni ta' Kyoto u bdejna naħdmu minn frar tal-2005. Għamilna dan permezz ta' negozjati fl-Unjoni Ewropea minħabba li kienu ħafna pressjoni u kol, sforzi u negozjati li għamilna fis-snin ta' qabel. Imbagħad aħna fil-fatt qegħdin applikaw Kyoto għandna is-sistema ta' skambju ta' emissjonijiet li qiegħda taħdem kif suppost u b'suċċess. U għandna wkoll investimenti f'mekanizmi ta' żvilupp nadif. Jew mekkaniżmu wkoll ibbażat fuq is-suq, ġifieri eh, li tijes u anka dik tal-mekkaniżmi notfa kif għat. Wet ninvestu madwar id-dinja u investejna madwar 80% tal-mekanizmi ta' żvilupp nadif uh, eh, il-ġejn propju mill-Unjoni Ewropea u li huma finanzjati mill-Adaptation mil Fund tal-Konvenzjoni ta' Ġus Mauda li qed tappoġġa proġetti ta' adattazzjoni fil-pajjiżi qed jiżviluppaw 80% minn dawn il-flejjer ġej mill-Unjoni Ewropea. Bnejna wkoll il-liġi tal-ġejjini tagħna jew il-liġi għal ġejjini sal-2020 pakket dwar klima u enerġija skont l-istruttura ta' Kyoto. U fuq l-idejat u ta' Kyoto. Għal daqsan taħna t-nappoġġaw Kyoto. U fil-ġejjini, appuntu fil- eh, Copenhagen għanajdu li rridu dan kunu mibni fuq Kyoto. U l-mekanizmi u bażiċi ta' Kyoto għandhom jiġu trasposti fil-ftejim ta' Copenhagen u dokument vinkolanti individuali għalix Chris Davis fil-bidu saqsirina dwar il-fejn politiku, dokument individuali se jkun aħjar għal raġunijiet ta' parteċipazzjoni, għalix dokument individuali kun ratifikat fl-istess ħin Fil-waqt li kikonna t-zewċ u tlet dokumenti, il-proċess ta' ratifikazzjoni kon kemm xejn differenti, u għalek ma jkonniex partiċipazzjoni ta' pajzi kollha fl-istess ħin. Qed nitkellmu fuq raġunijiet ta' konsistenza kif konna dokument wieħed ma jkunx hemm inkonsistenzi. U jkun ma jkonniex dispożizzjoni identiċi f'ħafna eh, dispożizzjonijiet legali differenti. Il-bazi ta' diskussjoni tagħna i għandniex bżonn dokument vinkolanti individwali jew le, u se jkollna emenda ta' Kyoto li tkun aċċettabbli l-Amerikani pereżempju. U jekk pajjiżi se jipparteċipaw kif qed nistennew, pajjiżi li zviluppaw, pajjiżi li qed jiżviluppaw dwar is-sustanza tal-impenn u dan huwa il-pont ta' negozjati fej jista' jkun hemm differenzi. Rridu dokument wieħed kolanti. imma ma neskludux li jekk insistu l-imsiba internazzjonali li konna żewġ dokumenti paralleli sabiex nevitaw il-insejħu il-dokument il-ġdijt Kyoto jew non Kyoto. Kwestjoni importanti fl-Stati Uniti. Laqas jridu jisimaw dwar Kyoto. Ma jridux jitkellmu dwar Kyoto. Issa, fuq ftejn politiku. Il-Konsil Ewropew fil-konklużjonijiet Immanka fil-konklużjonijiet tal kunsill għall-Ambjent tal-21 Ottubru l-affarijiet maċari. Qed nimiraw għal Ftajin vinkolanti ambizju u globali. Globali fisser pajzi kollha tal-dinja jipparteċipaw, dawk żviluppati, dawk li qed jiżviluppaw skont il-prinċipju ta' responsabilitajiet differenzjati, dettaljata li x-setturi kollha anka il-forresti, il-settur marittimu, setturi tal-avjazzjoni li mhumiex kinux koperti mill-ftejmiet internazzjonali preċedenti u li bilħa aħna għal darba fuq qodimnet fid-dinja li konna mira ta' 10% l-avjazzjoni u 20% għat trasport marittimu xi ħaġa li ġiet diskussa fit-tul fiħdan il-Konsill għall-Ambjent u li ġi votat favur anka mill-Konsill Ewropew. Irridu għalhekk ftehim globali dettaljatu li jinftiem dwar iż-żewġ gradi Celsius mira li qablu dwara il-mexxejja tal-ekonomiji ehm, ehm, prinċipali fid dinja fl-akwila fl-Ulju, dinja xaġa li l istat Uniti, ċina u oħrajn, anke l-Unjoni Ewropea qablu fuqha. Għadna il-skont li xenzjat jekk nabżu iż-żewġ gradi Celsius se jkollna niffaċċjaw impatti katastrofiċi u li ma nistawx nsewi, għalhekk irridu nillimitaw it-tisħin fil-klima meta paragonata mal-temperatura preindustrijali din hija xi ħaġa li għandna fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u din hija pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex ninnegazzjaw f'Copenhagen. Aħna qed nimmiraw għal dan. Dwar ftehim politiku. Forsi rajtu fil-gazzetti l-lum jol il-Prim Ministru ta' Danimarka li kienet jaġixxi bħala ċermen tal-Kop 15 għal Iva, aħna qed nimmiraw għal ftajim vinkolanti, ambizzjuż politikament, illi jiprovdi l-pedament għal ftajim li watant meħtieġ sabiex niksbu lan ta' inqas minn 2 gradi Celsius. Din hija xi ħaġa li Prim Ministru Danis għal fuq livell individwali, però aħna qed nimmiraw għal ftejim vinkolanti legalment. Nidispeċini kelli ħafna mistoqsijiet u xtaqt nirrispondihom, però fortunatament m'għandix biżejjed ħin. Għadar boħra, grazzi ħafna speċjalment għal kooperazzjoni eccellenti illi kellna f'daw l snin nittama illi dak li għamilna fis snin li għaddew flimkien ħajkun importanti ħafna għal pjaneta tagħna l-Ewropa wkoll u tinsewx. U ħana l-għawnek għaliex kollega Taljan għal illi jekk ma neħdux sepp l-industrija nispiċċaw ħażin, imma l-verità hija opposta aħna iva natu każ l-industrija tagħna u għal daqshekk bekk ħloqna l-lista tal-carbon leakage. Mux dan biss imma inkludejna u kol fl-ITS dispozizjoni illi tirrispondi u tagħti miżuri f'kas illi f'tejim internazzjonali ma jinkisibx u għanna u kol problemi ta' kompetitivita fil-ġejjini. Pero dan huwa kwistjoni ta' valutazzjoni tal ftehim ta' Copenhagen U aspett iħor u li pakket tal-enerġija u klima huwa importanti għall-industrija Ewropea, għall-ekonomija Ewropea, għall kompetitività tagħna, għaliex tipprovdi inċentivi għall-investimenti favur l-ambjent, eko innovazzjoni u tinsew ukoll l-istituri l-aktar tiżulet paw prata maġla fl-ekonomija Ewropea huma l-industrija favur l-ambjent. Aħna qed noħolqu ħafna postijiet ta' xogħol favur l-ambjent qed eh, taraw li din hija xejra madwar id-dinja anka Obama tkellem fuq eh, l-istess eh, punti, Korea tisfel ukoll. U huma fil-fatt huma iktar ambizzjużi għal dak li għandu x'jaqsam setturi ambjentali milli aħna aħna. Il-Korea tisfel ħat investi 70% tal-pjan tal-kupru f'teknoloġija favur l-ambjent u investiment favur l-ambjent. Grazzi ħafna. Uh, Commissioner Dimas, if this might be the last. Grazie, Kommissarju Dimas. Jekk din l-aħħar opportunità li niltaqgħu fih dan il-Kumitat tal-Ambjent, nirringrazzjak. Niltaqgħu Copenhagen jgħid Kommissarju. Ħlief jekk il kummissarju il-ġdejt jieħu postu. Il-President jekk min jaffen kun x'Kummissarju Copenhagen u jidher li din se tkun realtà. it trattat probabbilment jidħol fis-sef ta' Deċembru imma Mills, smih li kena il-kommissjoni l-ġdida titħol eh, f'posta fl-ewwel Għalek jannar. Għalhekk se minn ħegin int għandek impenn qawwi fil-qasam tal-ambjent u speċjalment ukoll kolla protezzjoni tal-klima. Darbo oħra grazzi tal ġejta hawnhekk fosna u tal-li ħdimt anka magħna f'dan il-komprendat tal-ambjent fl-aħħar ħames snin. Grazzi. Also, wir haben uh, exactly five minutes uh, pause and... Pausa ta' ħames minuti, unbat nivvotaw fu il-carbon leakage. Yeah. Five minutes, the clock... Ħames minuti u ħames minuti ġabdew. So, Kollegen, Kollegen, fünf Minuten sind rum. Kollegi, kenna il-pawza ta' 5 minuti. Issa se nivvotaw. Huwa importanti illi namlu prova kif il-fatta minna sabiex naraw kif huma komposti l-gruppi. Nerġaw, tridu millet bil-borra, Iva, le astenzjonijiet. So, bevor die Sonne scheinen kann an Weihnachten, hat äh, PPE 5 zu viel. Also der Koordinator għadhom kemm qalu li li il-PPE għandu ħames membri żejda. Il-koordinaturi li għedunna minn għandu minn un tal-votu minn mhux. Għandkom iż Il-grupp ta' Soċjaldemokratiċi għandhom wieħed żejjed? PPE, now it's fine.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 we have still EPP and SND one too much. Għatanna persona zejda fil-PPF fil-grupp ta' Soċjal Demokratiċi. SND one too much. Persona zejda fil-grupp SND Yeah, no, it's fine. <laughs> Tajjeb issa middera, votazzjoni maluqa. Rizultatu 19 favur, 39 kontra, astenzjoni waħda. Dan ifisser illi riżoluzzjoni maddiċ. Tajjeb, grazie ħafna. Nadu għal pawza tal-għalli kien inkomplu fit-tlieta.